Colleagues, please stay. Kollegi, jak joġobkom sibu postkom. Lodwa tajba, mela ħalli nibdew billa qatana billi nilqaw fostna il-Komissarju Almunja U nirringrazzjaw għal kooperazzjoni eccellenti illi kellu ma dan il-komitat f'dawn l-aħħar ħames snin. Ma tantx kenna files leġislattivi li naħdmu fuqhom ommija kemma dan il-kumitat jaf illi inti ikkooperajt ħafna fuq file wieħed fejn kenna kodeċiżjoni anke fil-qasam tal-kompetizzjoni li huma il- azzjonijiet fuq id-danni u eh, inti ikkontribwejt ħafna għal dan ir-riżultat li aħna inqisuh bħala l-ewwel pass. U mod ġenerali hawnhekk qed nitkellem għan-nom tal-kollegi kollha tiegħi aħna apprezzajna ħafna l-ispirtu ta' kooperazzjoni illi inti dejjem urrejt u ir-rabta illi u relazzjoni li kellek mal-Parlament u ma' dan il-Komitat. Viċi President eh, Almunia issa se jipprezenta u jiddiskuti mana xuħut minn l-aħħar inizjattivi li adottat il-Kommissjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni, mod partikolari tnejn żewġ inizjattivi il-White Paper fuq il-fużjonijiet u il-regolament tal-2001 tal-2003 fuq l-attivitajiet li regwardaw il-kompetizzjoni. Il-white paper ti proponi ċerti uh, punti fuq il-fużjonijiet tal-kumpaniji u l- uh, eh, Is-suċċessur tiegħek jrid jiddeċidi jekk il-Kummissjoni se tippreżenta proposta leġislattiva dak il-każ il il-Parlament jiġi ikkonsultat u il-komunikazzjoni eh, tikkonferma il-regolament, il-validità tal-regolament tal-Sur Monti u tajt l-fejn jistaw jittejbu l-affarijiet il-kommissarju issa jagħmel prezentazzjoni ta' madwar 10 minuti u mbagħad wara ikonna Sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet. Kummissarju, grazzi ħafna, Sur President. Grazzi, President, Onorevoli Membri, Signuri, din hija l-aħħar darba illi jiena qed nidher quddiem dan il-Kumitat minn meta jiena inħtart Kummissarju f'April tal-2004 u ħadd il-post ta' Pedro Solves fil-Kommissjoni ta' Sur Prodi. Aħna dinna fl-imkien fl-ewwel Kommissjoni ta' Sur Barroso fejn jiena kont Kommissarju għall affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u fil-Kommissjoni ta' Sur Barroso Kommissarju għall kompetizzjoni Dejjem id-dialogu tiegħi mal-Parlament kien produttiv ħafna, dejjem kell interess kbir li nisma lilkom, li kon nisma li dejja ta'kom, naqsam li dejja tiegħi ma'kom u fiż-żewġ portafolli illi jiena kelli kont responsabbli għalihom jiena rajt li da mhux biss huwa obbligu dmir tal-Kummissarju imma koll opportunità li intejbu eh, il-mod kif aħna nifmu il-realtà tagħna, l-sfidi u l-possibilitajiet illi għanna dimna nattama illi dan ukoll eh, ikun l-approċċ li tieħdu intom meta tieħdu intom issa taqbdu r-relazzjoni ma' Sinjura Vestager li se toħod li posti naħseb illi meta uh, kenna ismi ħames snin ilu jiena kontat dak iż-żmien illi il-politika tal- uh, kompetizzjoni kella rwol importanti biex tikkontribwixxi għat kabbir ekonomiku tal-Ewropa. U illi dan kellu dawn neħsibijiet ħsibijiet kellhom propju saħħu l-orjentament tagħna lejn ir-regoli u l-azzjoni reġislattivi tagħna un kellha proposti għal regolament. L-esperjenza li kelli f'dawn l-aħħar ħames snin is-saħħaħ il-punt li il-politika ta' Eh, kompetizzjoni għanda tejn l-ekonomiji tagħna jsaħħu tkabbir, tkabbir sostenibbli joħlo iktar impiegi u jsaħħaħ il-benessir ta' ċittadini tagħna il-rapport bar il-kompetizzjoni għall 2013 li qed nippreżenta llum huwa eh, qed jiffoka fuq ir wol tal-kompetizzjoni biex issaħħaħ il- bħala għodda li s-saħħaħ il-kompetittività. Il-politika tal-kompetizzjoni issaħħaħ l-ekonomiji tagħna tgħinhom isiru iktar effiċjenti, produttivi u innovattivi toħloq ukoll eh, prezzijiet aħjar, servizzi ta' kwalità aħjar u toħloq ukoll il-kondizjonijiet sabiex dak li jridu jidħlu fis-suq jistgħu jagħmlu dan il-kontroll tal-fużjonijiet iżomm is-swieq miftuħin u effiċjenti u l-politika ta' għajnuna statali tejn il-rizorsi il pubbliċi bisa biex dawn ikunu iktar eh, immirati lejn it-kabbir. Il-tħassieħ tal-kompetizzjoni huwa essenzjali sabiex insaħħu issu intern u s-suq wahdini u anki u koll illi neħelsu mill-xkil illi għedin eh, jostakolawna fil-fjannar tal-2010 jina semmejt għanijiet iktar speċifiċi tal-mandat tijaj fakarkom xkienu għattilkom li rridu nirristrutturaw il-Banek Ewropej illi jintlaqtum il krizi finanzjarja għattilkom u koll li kien beħsibni nimmodernizza il-kontroll tal-għajnuna statali u li ninvolvi il-Parlament mezza deċizjoni ta' kod deċizjoni sabiex niksbu eh, nizguraw li kun possibilità li nkiseb kumpens ta' għad-danni Issa najt kentejn fuq dan kull wieħed minn dawn it-tlet punti il-kontroll tal-appoċ li gvernijiet Ewropej taw lil banek li kienu mill-qutim mill-kriżi kienet biċċa xogħol importanti ħafna f'dawn l-aħħar snin bħalissa 110 bank fl-Unjoni Ewropea li jirrappreżentaw madwar 25% tal-assi totali tas-sistema bankarja fl-Ewropa irċivew direttament għajnuna statali minn meta faqat il-kriżi ġifieri f'Ottubru ta' l-2008 għal 13 minn dawn il-banek rajna li sajna għom appoċ minn għal kondizjonijiet addizzjonali. Aħna negozjajna pjanijiet ta' ristrutturazzjoni għal 52 bank u 33 oħra eh, bdew proċess ta' rizoluzzjoni. Bħalissa għadna dejjin bil-ħidma fuq 12 il-kas dan l-appoċ pubbliku lil banek inata li l-lom zewċ forum eh, Capital Injections jew inkella miżuri ta' asset relief u garanziji tal-istat jew għodu ta' stabilizzazzjoni oħra mill-banda l-oħra. Minn meta bdiet il-kriżi f'Ottubru tal-2008 sa' tmim tal-2013 il-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea tefaw 608 biljun euro fil-banek. Dan huwa ekwivalenti għal ftit aktar minn 5% tal-PDG tagħna Issa ħafna banek illi diġà bdew ħalsu lura l-flus li ħawnu l-gvernijiet imma fl-interessi. Xorta waħda għad baqa ħafna biex aħna niġbru l-ura l flus illi ġew investiti fil-banek. Għal miżuri oħrajn il-, il responsabiltajiet ewlenin intlaħa tal-istat intlaħ fl-2009 meta il-ħakna monta 835 biljum minn dak iż-żmien law il-figura nizlet u fl-aħħar tas-sena li għaddiet kienet madwar 400 biljun euro jiġifiri inqas mill-pik illi intlaħaq fl-2009 dawn il-garanziji ġeneraw eh, tħul għal gvern ta' madwar 38 biljun euro fil-waqt li bis 3 biljuni tal-garanziji motija eh, inataw mill-banek bejn l-2008 u l-2013. Għallek jena nista nara tlet kizbiet ewlenin ta' din l-operazzjoni daqsek wiesa' Eh, li zgurajna il-ritorn għal fiabilità tal-banek illi ġew salvati minn ma nitolbu ktar flus minn il-kontribwenti u l-lu ta' bankiet li ma baqawx fiabli permezz ta' il-kontroll mill-istat bħala eh, autorità ta' rizoluzzjoni de facto. Aħna zammejna l-użu tal-flus tal-kontribwenti fil-livell eh, minimu, għalla volja xorta wahda huwa ammont sostanzjali ta' flus u provajna nżommu kondizjoni indaqs bejn il-banek illi irċevew lajnuna u dawk li marċevewx. Forsi tiftakru sena ilu jiena aġġornajt il-linji gwida għall-għajnuna mill-istat l-Banek u taħt il-qafas il-ġdijt aħna rridu naqsu b'mod sostanzjali l-ammont tal-fundi pubbliċi meħtieġa biex eh, napoġġaw settur tal-Banek li kun solventi u jiflaħ għal-riski. Dawn il-prinċipji juru il-xol eccellenti illi għamel il-Parlament mod partikolari dan il-Komitat u anke mill konsel fid deċiżjoni u l-addottar tal-proposti li għamilna għal-Unjoni Bankarja. Issa, nishtiq nikkommenta fuq għan ieħor illi jiena semmejt waqt ismiħ tiegħi hawnhekk il-modernizzar tal-għajnuna statali strateġija maħsuba biex tejn il-gvernijiet tagħna biex jappoġġaw it-kabbir joħolqu l-impjegi. Il-prioritajiet il-ġodda huma mirati biex ikollhom l-aktar impatt fuq is-suq intern ir-regoli ġodda huma iktar sempliċi biex wieħed jikkonforma magħhom dan l-isforz ta' modernizzar eh, sar permezz ta' ħruġ ta' 10 linji gwida, ħames regolamenti u żewġ eh, avvizi. Dawna huma linji gwida biex insaħħu l kompetitabilità tal-Unjoni Ewropea u biex insaħħu is-suq waħdini fosthom l-enerġija u l-ambjent, l-avjazzjoni, riċerka u l-iżvilupp, il-finanzjar ta' riskju lill smi l-għajnuna reġjonali u l konnazzjonijiet tal-broadband. Issa fl-aħħar dal-waqt uh, Eh, titlesta din id-direttiva dwar id-danni, nittama li tiġi adottata fil-ġemat li ġejjin. Din id-direttiva hija propju punt importanti fl-evoluzzjoni tal-liġi tal-kompetizzjoni l-infurzar tagħha u jagħmel aktar faċli għaċ-ċittadini u l-kumpaniji li jitolbu eh, kompensa għad-danni jekk ikunu vittmi ta' xiksur tal-liġijiet tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea dinja l ewwel darba li abbozza leġislazzjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni tresqet qoddim il-Parlament Ewropew. Dan wkoll xogħol tal-Parlament huwa essenzjali sabiex aħna nilħqu ftehim bilanċat mal-Kunsill fuq il-test finali. Nirringrazzja l dal-Kumitat u l-membri tiegħu tal-li kienu tant involuti f'din il-ħidma. Issa, Jena nishtiq eh, u koll nitkellem dwar oqsma oħrajn illi juru illi l-kompetizzjoni u l-politika tal-kompetizzjoni tista' saħħaħ il-potenzjal biex aħna inwaslu iktar tkabbir l ewwel net il-pagamenti il-ħlasijiet illi jimponu l-banek meta nużu l-cards pagi tal-pagamenti, dak imsejħa MIFS jiswew li l-bejja bl-imnut fl-Unjoni Ewropew u l-konsumaturi madwar 10 biljun euro ta' kull sena. Barra minnek il-differenza fil-mizati bejn il-pajizi tal-Unjoni Ewropea jawġu il-kompetizzjoni u f'dan l-isfont kena ħafna kazijiet f'dawn l-swi u ksibna eh, deċizjoniet tajbin minn visa Euro, Europe u il, anke fuq il-credit cards li naqsu l-spejjes bejn 30 u 50 fil-mija. Fl-aħħar deċiżjoni l-kumpanija wedet ukoll illi il-bejja bl-imnut jistaw jużaw is-servizzi ta' dan il-banek eh, f'pajjiżi fejn jiġu applikati miżati iktar baxxi Għadu maddejjien investigazzjonijiet li involvu Mastercard u Visa International u għal pagamenti online kena kas ieħor Eh, li eh, fuq organizzazzjoni li tirrappreżenta l-Industrija Bankarja tal-Ewropa imsejħa European Payments Council. Hawnhekk konna attivi ħafna għaliex mill-esperjenza tal-limna li l-infurzar tal-kompetizzjoni għanda l limitazzjoni Dawn is-swi aħna ridna norganizzaw sistema li fil-fejma tagħna kienet se eh, ma kienet se twaqqaf il-kompetituri milli għandhom dak li kellhom jagħmlu il-konsumaturi, il-banek il u dawk li jagħmlu l-negozju għandhom blon ċertezza legali. Konsumaturi għandhom bżonn ta' miżati raġonevoli fir-rigward tal-pagamenti elettroniċi u l-aħjar mod kif twieħed jagħti dan kollu permezz ta' leġislazzjoni u għalhekk jiena nirringrazzja l dal-Kumitat għall-ħidma kollha tiegħu fid-diskussjoni taż-żewġ proposti illi Michel Barnier u jiena batnilkom Ġifieri regolament fuq il- il-mizzati ta' interkambju u id-direttiva tal-servizzi tal-ħlas u jina nistenna bil-ħerqa sa li l-presidenza taljana tkompli ta' tispinta li dan il-xol fiħdan il-konsil u biex jekk jista' jkun ikun triologu din is-sena. Oqsma essenzjali fl-Europa fil-qasam tal-kompetittività huma eh, l-ICT eh, u l-ekonomija digitali. Ħantikon xi ftit eżempji. Fin-nuqqas ta' su intern ġenwina telekom aħna konna qegħdin nagħmlu reviżjoni ta' xi fużjonijiet li propju għalliex il-suq wahdinja telekoms għadu. Għan imma mux realtà aħna kena nanalizzaw dawn il fuzjonijiet fid-dawl tas-swieq nazzjonali bħala swiq rilevanti u anke jekk aħna adottajna deċiżjoni pozittivi fir ta' ċerti fużjonijiet, aħna ħadna dawn id-deċiżjonijiet miżuri stretti biex nevitaw illi konsolidazzjoni fuq livell nazzjonali joħloq problemi għal konsumaturi u anke joħloq xi tawiċ ta' kompetizzjoni fis-suq iktar minn sena ilu aħna adottajna ċerti deċiżjonijiet tal-antitrust li jinvolvu l-Apple u eh, publishers importanti u anki il-Motorola il u Samsung jina nittama illi eh, fil-ġejjeni il-privattivi standard ma jintużawx mod abbużiv fil-ġejjeni ittieħdu deċiżjonijiet importanti dwar il-drittijiet ta' proprjetà intellettwali biex inħarsu il-dawk li joħolqu prodotti ġodda u anke biex il-prezzijiet ma jkunux esagerati anki biex għal konsumaturi u anki għal sistemi tas saħħa fl-istati membri tagħna li xieċittadini ċittadini tagħna għandhom dritt li kollum kura tas saħħa ta' kwalità għolja u dan huwa l-aħjar mod kif aħna nistgħu nħarsu s-saħħa ta' ċittadini tagħna permezz ta' sistema universali ta' protezzjoni tas saħħa l-sfidi tal-inforzar tal-liġi tal-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea fis swieq digitali huma marbuti mal-evoluzzjoni ta' Malaj u għal fatt li kumpaniji dominanti saru iktar prominenti u jisom kienu qegħdin jikkontrollaw is-swieq huma. Da aħna rridu iktar innovazzjoni għaliex il-dominanza jew l-innovazzjoni mhumiex problema għal kompetizzjoni imma l-abbuż ta' pożizzjoni dominanti hija problema serja għal kompetizzjoni u dan iwassalni biex nikkonkludi eh, dwar biex billi ngħid kentejn dwar l-investigazzjoni fuq il-Google dan huwa każ li ġibet ħafna attenzjoni mill-medja mill-industrija u anke minn ċirki politiċi fostom dan il-Parlament Ovvjament kulħadd għandu dritt għall-opinjoni tiegħu fuq dakollu kollu li jirrigwarda din l-investigazzjoni u aspetti oħrajn fuq l-attività ta' kumpanija daqshekk importanti bħal mai Google. Imma meta wieħed irid iwetta investigazzjonijiet ta' ksur ta' kompetizzjoni u irid inneħħi kull xkiel għal kompetizzjoni, il-fatti u l-argumenti li huma importanti huma dawk illi jaqgħu fih dan il-proċeduri formali Naħseb taqblu miħaj meta jiena qatt ma nippermetti illi l-infurzar tal-kompetizzjoni issir eh, jitwaqal dibattitu politiku ordinarju. Ħanajdilkom issa fejn qegħdin fl-każ ta' Google bħala parti mill-prassi standard tagħna perpezza proċedura tal-artiklu 9 jekk eh, ikunem bil wassal għal deċiżjoni ta' impenji u e, fit-tweġiba għal litri li aħna batna qabel issa xuħut mill-20 e, entità illi l-mentaw b'mod formali tawna provi ġodda u argumenti solidi kontra l-aspetti li kien fihom ċerti proposti li ħarġu dan l-aħħar il-Google jiena tlabt il-kumpanija biex itejbu il-proposti tagħhom. Issa, rridu naraw jekk Google u ser nexxilhom jindirizzaw dal-kwistjonijiet u jserħunna moħna. Google jekk il-tweġiba ta' Google, ta' Google tkun dak li rridu aħna il-proċedimenti tal-artiklu 9 illi niprofaw nsibu soluzzjoni jew fuq skont um, l-impenji eh, eh, tkompli. Imma indipendentement mit-triq li taqba li jaqba dan il-kas il-Kummissjoni Ewropea b'mod partikolari il-Kummissarju għal kompetizzjoni irridu jżommu sot biex iħarsu l-indipendenza, l-imparzjalità u l-oġġettività tal-proċeduri u d-deċiżjonijiet tagħna. Aħna l-iktar awtorità ta' kompetizzjoni rispettata madwar id-dinja propju għaliex aħna nigarantixxu dawn il-prinċipji. Grazzi ħafna. Thank you, Mr. Grazie ħafna, Sur Komissarju. Mela, di mikrofonu l-gruppi għal l-gruppi politiċi. Grazzi ħafna, President. L-għennet nir nirringrazzja l-Sura Almunja minn qalbi fisem li fil-PPA e xol tijaw. Naħseb illi maġġoranza jaqblu li f'dawn l-aħħar ħames snin għamilt ħafna miżuri importanti u grazzi ħafna għal dan. Mela, tlet mistoqsijiet l-ewwel net eh, għalija u naħseb anka l-kollegi tiegħi drittijiet tal-kodeċiżjoni mal-Parlament fil-kussjonijiet tal-kompetizzjoni huma importanti ħafna għalina. Inti entna f'dan ir-rigward u ħankunu dal-waqt qegħdin nittrattaw kustjoni ta' din il-proċedura marbuta mal-kompetizzjoni għall-ewwel darba oqsma oħra ta' politika li huma affettwati mill-politika tal-kompetizzjoni imma hemm xi ftit eċċezzjonijiet u nixtieq inkun naf għalfejn hemm eċċezzjoni f'dan il-qasam u inti ma kontx stajt titratta fil-mandat tiegħek. Mod partikolari taħseb jekk taħseb li fil-futur taħt il-Kummissarju il-ġdid il-Parlament ikun iktar involut fil-proċeduri ta' kodeċizjoni fil-kussjonijiet ta' kompetizzjoni. Jina qed naħseb eh, dwar il-proċess eh, tal-Google fifrar in-negozjajna xi konċessjonijiet eh, lil Google u kien hemm xi ħut illi ħasbu li kienu biżejjed u oħrajn ma jaqblux ma dan. Il-mistoqsija tiegħek hija inti kont kontent bil modta kif aħna trattajna l kwistjoni tal-Google u il-komplessità tal-proċedura dawn ma kienux meqjusa bizzejiet fil-2012 kummissjoni wkoll eh, semmit l-intenzjoni tagħhom li jkun hemm task force ta' supervizjoni biex jagħmlu monitoraġġ tal-kompetizzjoni fl-industrija tal-ikel. Forsi tista' inti tagħtina l-ewwel evalwazzjoni tax-xogħol li qed isir taħt dan din l-entità? Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna. Sir Balz. Nixtieq nirringrazzja anke lill-grupp tiegħek tal-kooperazzjoni u l-appoċ illi eh, kelli mill-membri ta'kom matul is-snin l net fuq il-ko-deċizjoni. Jina ġejt fis-smieħ u semmejt il-direttiva tal-danni privati illi ħatiġi trattata permezz tal-ko-deċizjoni U dan huwa pass importanti il qudiem illi ma nistax nagħmel u l-ebda kummissarju ieħor ma jista' jagħmel huwa illi ibiddel it-trattat. Eh, fuq inizjattiva tiegħu propja jew fuq inizjattiva tiegħi. Wieħed irid l-ewwel iqis ma l-kwistjonijiet irridu nittrattaw u eh, blima proċedura leġislattiva eh, jekk mixik normali tal-ko deċiżjoni Jiġifieri jekk fil-ġejjieni ħajkun hemm inizjattiva leġislattiva ma nafx tal-ema tipi ma jista' jkun hemm fuq xi kustjoni li l-bażi legali hija esklusivament fil-parti ta' trattat li titratta il-kompetitività l-artiklu 101-108, allura jista' jkollna il kodeċizjoni taħt it-trattat, imma din hija eh, xi ħaġa li tista' tinbidel. Hija kustjoni tal-sim tal-setat. Ek ġi abbozzat it-trattat issa dwar il-Google. ma nafux meta l-affarijiet se jaslu għatmim taħħom kien hemm interpretazzjonijiet differenti li rrit jiena kienet illi l-affarijiet jispiċċaw b'mod tajjeb il-ġifieri l-utenti tal-Google u dawk li jixtiequ jużaw il-pjattaforma tal-Google ikunu jistaw jamlu flus mill-negozji tagħhom mingħajr ma jkun hemm distorzjoni tal-kompetizzjoni mingħajr ma joħolqu ostakli u mingħajr ma jkollhom pożizzjonijiet ta' dom dominanza. Aħna ġejna b'risposta għal din il-problema, tlabna nsi risposta minnaħa tal-Google e, u jekk nirċievu risposta fil-ġimat tal-mandat tiegħi ovvjament jiena ħanitratta Imma, jekk ma nisimgħux minn Google sal-aħħar ta' Ottubru, allura ikun il-kummissarju l-ġdid li jkun qiegħed jitratta din il-kwestjoni u jekk ikun nirċivi xi ħaġa qabel l-aħħar ta' Ottubru, u il-komissarju li kun ħa il-kariga eh, ma jħos li jista tista sir il-bidla li ħna li għat nixtiq minn il-Google biex biex eh, jiġu trattat l-affarijiet allura ħna u issa fuq it-task force marbuta ma' likel bħalissa m'għandix ir-rapport qudiemi għandi xi ftit informazzjoni imma jiena ħna deli il komitat eh, marbut. Donas Fernandez Essendi. Grazie ħafna, bonġur il kulħadd. Bon, eh, merħba lil komissarju Ma kellix opportunità illi jiena in eh, segwi xogħol tiegħek fl-aħħar eh, mandat leġislattiv imissa kuntent ħafna li inti qiegħed hawnhekk u għalhekk nixtieq nieħu l-opportunità illi nirringrazzjak tax-xogħol inti għamilt bħala kummissarju. Edi f'sitwazzjoni ekonomika komplessa, komplessa minħabba il-kriżi finanzjarja illi eh, eh, waslet għal problemi fil-settur finanzjarju anka fil-banek. Dan l-aħħar jiena inħoss illi eh, l-Ewropa issa għandha aġenda konsistenti biex titratta il-kriżi xaħġa li ma kenniex fil-passata il-kontribwenti tagħna kellhom iħallsu huma għad-danni illi eh, kien hemm minħabba din il-kriżi finanzjarja. U dan l-aħħar xorta rajna li għadhom qegħdin ibatu dawn il-kontribwenti minħabba li il-gvernijiet eh, edin jirtiraw il-holdings taħħom fil-istituzzjonijiet finanzjari biex bekk issa il-profetti kollha se jmorru għall azzjonisti u mhux għal min ħalla sittaxxa. U għalhekk naħseb li issa se resqin lejn diffikultajiet mingħajr lajnuna statali minħabba li manniex uh, regoli adattati palissa ħajkonna settur tal-banek aktar ikkonċetrat mill-li kena fil-passat u l-ekonomija Ewropea titterġa eh, tibda miexa fit triq it-tajba imma għanna ħafna ostakli biex nħorġu l-banek mill-situazzjoni eh, diffiċli li għedin fihom u Naħseb dan huwa simili ħafna għal dak illi rajna meta eh, kienet eh, eh, bdiet il-kriżi f'dawn l-aħħar snin. Inti semmejt lajnu nasa tali għal-banek, nixtieq nistaqsik jekk għandik rekomandazzjoni għax xogħol ta' dan il-kumitat fis-snin li ġejjin għax nkun għadin naħdmu fuq ħafna regolamenti għandhom x'aqshom għal settur tal-banek. Grazzi ħafna l-ewwel fuq il-kommenti li għamilt qabel ma staqsejt il-mistoqsijiet tiegħek. Hlif għal xi ftit stati membri iktar minn wieħed imma mhux ħafna, ma naħsibx li hemm eh, problema b'xi konċentrazzjoni tal um, tal-entitajiet eh, eh, tal-banek fis-swieq, hemm banek differenti, banek domestiċi, banek illi jitrattaw kwistjoni differenti. Hemm konċentrazzjoni imma mhix eċċessiva ħlif forsi f'xi oqsma partikolari speċifiċi illi għandna huwa e, industrija e, frammentata maqsuma ħafna fir-rigward tal-settur tal-banek. Hemm e, konċentrazzjoni f'ċertu pajjiża x'hemm settur wieħed tal-banek Eh, l-situazzjoni fl-Ewropa hija differenti minn dik li hija fl-Istati Uniti fir-rigward tal-baneka u għalhekk irridu naraw kif il-politika malbuta mal bergers mergers se tiżviluppa fil-ġejjieni. Naqbel mal-tħassib tiegħek dwar in-nuqqas ta' eh, regoli li wieħed jista' juża biex ineħħel intermedjarji rridu nitkellmu dwar dan u irridu naraw x-suġġerimenti jkunem għax-xogħol biex namlu progress fil-ġejjien, irridu nħarsu u koll lejn xinuma l-ostakli għal li finanzjar dirett minar ma wieħed joqgħod jidħol eh, ma' dawn l-intermedjari. Dan huwa importanti ħafna anka żgħażagħ li għandhom inizjattivi għand li jixtiequ jibdew negozju ġdid u għal ħafna setturi tal-ekonomija fuq livelli differenti irridu nkunu kapaċi inneħħu dawn l-ostakoli u nippermettu li settur finanzjarju li jkompli jiżviluppa. ma nixtieqx nikkommenta fuq l-attività tal-ECB bl-ebda mod imma innuqqas ta' talba għal kreditu l-operazzjoni likwida ta' kuljum qed twassal għal riżultat um, dajjef u dan probabbilment huwa minħabba li m'hemmx talba għal kreditu imma anka minħabba l-aspettattivi li għandhom il-persuni dwar uh, ir-riżultati tal-istress test u l-reviżjoni tal-kwalità li suppost se joħorġu dal-waqt. U imbagħad forsi il sitwazzjoni tkun tista' tiġi sblukkata Huwa importanti li fis-snin li ġejjin mhux biss għal Kummissjoni manka għal Parlament li jsir monitoraġġ bir reqa ta' kif il-flus pubbliċi li nataw lil banek qed jiġu irkuprati. M'għandniex informazzjoni uffiċjali bħalissa għanna bis data illi nistaw niġbru uh, minn postijiet differenti minn Eurostat, per eżempju, servizzi tana stess, ġifiri, imma huwa importanti ħafna li nkunu nafu eżattament x'qed iseħ bil-flus bil-flus pubbliċi u anka bil-garanziji li iġorru riskju anka l-kontribwenti. Mbagħad dwar il-mistoqsija l-oħra tiegħek. Naħseb illi sar sforz f'dan l-aħħar snin fir regolamenti finanzjari u brol importanti eh, minn dan il-Parlament, il-Kummissjoni, il-Parlament u anka il-Kunsill eh, irridu jagħmlu progress b'dawn ir-regolamenti finanzjari nkella mhux se nexxielna. Naħseb illi hemm qasam wieħed illi eh, ma ġiex esplorat jew inkella ġie esplorat ftit biss u dan huwa x-shadow banking jiena minn xi espert fil-settur finanzjarju imma regolamenti aktar stretti pala parti mill-regolamenti finanzjari ifisser illi eh, wieħed jidħol eh, għal idur għal affarijiet li mhumiex koperti mir-regolamenti ġifieri fost daw hemm shadow banking. Irrid ikollna aktar regoli ta' kif jitħadmu is-swieq finanzjarji tagħna. Grazzi ħafna. Għalli Morten Mesher Smith. Grazzi, komissarju. Nishtiq dur lura lejn il-kas tal-Google kif tispiega id-dewmin il-li kienem eh, minnaħa tal-Komissjoni dwar l-investigazzjoni antitrust dwar il-reklami u il-tfittxijiet fuq il-Google. Kienem tlet verżjonijiet differenti dwar dan. E, inti qed biddel moħħok meta jkollok l-oppożizzjoni għalfej qed mur lura mid-deċiżjonijiet li ħadd. Hemm xnijat illi kien hemm pressjoni fuq il-kummissjoni. E, U għalek nem eh, dan il-refjut eh, minnaħa tal-Google, eh, inti qed tara x'inizjattivi ġodda biex ikun hemm tal-kumpaniji. Per eżempju, il-kumpaniji jistaqsu mal-mistoqsijiet li xieda li jkunu prezenti fis-smih. Il-Parlament talab f'dawn l għallin inqas fil-gwar tlet rapporti risposti għall-għajnuna statali anka minħabba il-mekanizmu ta' rizoluzzjoni, inti kif tħalis lejn il-kompetizzjoni u l-għajnuna statali, kif se timbidel din f'dan il-qafas fil-ġejjeni, għandek xie rekomandazzjonijiet inti għal-kummissarju li blok postok fil-ħams snin li ġejjin? Muchas gracias. Grazie ħafna, President. il kastal tal-Google Huwa veru illi hemm investigazzjoni kbira għaddejja bħalissa jiena eh, eh, ftaħta b'mod formali din eh, fil-30 ta' Novembru tal-2012 u għalhekk tal-2010 naf iva illi l-investigazzjoni kienet waħda komplessa ħafna qegħdin naħdmu f'qasam illi Fihma applikajna għad din il-politika ta' kompetizzjoni qabel qed naraw eh, awtorità li hija importanti ħafna fl-aħħar tal-2012 fil-fatt daw ma ħarġu bl-ebda riżultat. Aħna nixtiequ li jinkiseb xi ħaġa, nixtiequ neħu l-ostakoli tal-kompetizzjoni illi nħossu li qegħdin hemmhekk. L-investigazzjoni tagħna bidlet il-formazzjoni, il-forma tagħha, eh, kważi qed inbidel kull xar f'dawn l-erba' snin li għaddew. Eh, għandna din il-mira li aħna qegħdin nippruvaw nilħu eh, meta jiġu introdotti servizzi, ħafna drabi jkunu servizzi ġodda lek l-affarijiet mhumiex faċli. Barra minn hekk għandna numru oli ta' ostakoli formali għall-investigazzjonijiet li dejjem qegħdin jiżdiedu għandna għandna 20 il-ment formali illi saru tnejn minnhom. u madwar il fatt illi e, Google ma rispondix l-aħħar żewġ itri li aħna batnilhom. Għalhekk mhumiex formali ma xorta waħda tbaqa' 18 oħrajn għaddejjin. U mill-kummenti li aħna irċivejna fl-investigazzjoni, mux bis permessa konsultazzjoni formali, manka opinjonijiet informali, sibna aspetti illi jridu jiġu korretti tal-mod ta' kif qed jiġu fornuti dawn it-tipi ta' servizzi. Għadna qegħdin niċċaraw l-affarijiet ma ippjanajniex l-investigazzjoni. Din hija leġiżlazzjoni eh, għall-antitrust mux ehm, xaħġa faċli, maħniċ edin irġaw nipjanaw mil-ġdid l-investigazzjoni li għamilna huwa li ħadna pass iħor u il- kull pass li edin eh, nieħdu riddu eh, naqblu l-ewwel net fuq il-forma tiegħu għandna l-impenni tagħna irrid eh, irridu fl inkomplu passiħor ġviri nduri lejn persuni kolla li taw dawn l-elementi formali. U naraw xjaħsbu dwar il-proposti tal-Google. Eh, Xieħut minnom aħna rifjutajnijom. jista' jkun li m'hemmx aspetti pożittivi li xtaqna hemm il ilment formali Eh, xi wħud minn dawn il-persuni tawna dejta importanti ħafna illi għalhekk aħna tlabna l-ispjegazzjoni minnaħa tal-Google. Nixtieq mela ċara hawnhekk ukoll illi iva hemm il-pressjoni imma ma tistax tkun komissarju minar ma tkun kapaċi eh, titratta din il-pressjoni, ma tistax tibqa tmur qoddim il-mera kull-jum fil-ħodu u tajtina ma kelli lebda pressjoni poġġuta fuqi, imma l-argumenti illi wasluni biex nejt l google li jridu jtejbu il-proposti taħħom mumiex argumenti li naqrajtom fxie gazzetta jew fxie revista jew li jina smajt fuq il-televizjoni jew eh, li nerċivejt eh, f'xitra ta' xaħat. Dawn mumiex eh, xi argumenti laqas li smajt fil-parlament, f'xi diskussjoni fil-parlament, huma argumenti bażati fuq fatti illi inataw mill minn dawk li għamlu il-petizzjonijiet formali fuq riċerka formali, argumenti li kultant ikunu twal xi 50 paġna. Aħna involuti fil-proċedura u rridu naraw kif se nagħmlu progress u biex nikkonkludi kien hemm ħafna eh, dibattitu pubbliku u ħafna ħin li eh, għattajna fuq din il-kustjoni dal-waqt ikun għaddu erba' snin fil-fatt ta' investigazzjonijiet. Il-Microsoft qed jiġi investigat ukoll mill-kollega tiegħi Karo Van Mir ġa investiga dan anka meta kien komissarju kien eh, qed nitkellem fuq żmien twililu. ilu ittieħdet azzjoni kontra tagħhom għax kienu ma kienu jżammu mal-impenni tagħhom, mal-ftejjim tagħhom fl-2009 u kienet fl-2013 li deċidow fuq il-penali um, li jridu jpoġġu fuq il-Microsoft uh, e, e, erba darbit ħadna erba darbit aktar żmien minn uh, l-investigazzjoni tal-Google aktar problemi bil-Google milli kien hemm bil-Microsoft fil-fatt. Għalek, eh, fil-mandat leġislativ li jemmis ħankomplu nitkelmu u għan ikompli nitkellmu fuq Google u għanka eh, ħajkun hemm ħaddieħor li jitkellem dwar dan. Ħandumu ħames minuti nitkellem eh, eh, id-diskors ħames minuti għax inkellem mhux kien hemm biżejjed ħin għal kulħadd, mistoqsijiet aktar osra u risposti aktar osra wkoll. Għallal de Michael Toyer. Sehr geehrter Herr Kommissar, ich möchte zunächst mal. Präsident, Kommissarju. L-ewwel net fisem l-għalde. Nixtieq nirotħajli l-Kommissarju għal kollaborazzjoni tajba tiegħu. Inti sħaqt dwar l-impenn tal-Kommissjoni ħalli toħloq kondizjonijiet ta' kompetizzjoni ġusta u kondizjonijiet indaqs għal kulħadd. Fit-tweġiba tiegħek smajna li dwar Google ser ikun hemm approċ mill-ġdid. Aħna fil-parlament normalment ma niddiskutux il-każijiet individwali, imma dan il-każ ta' Google huwa każ importanti. minħabba l-konċentrazzjoni li hemm daqs 80% ta' suq f'ċertu partijiet huwa tassew meħtieġ li nintervjenu. Hemm ekonomiji illi jistaw jisiru monopoli teknoloġiċi u monopoli illi waslu mbagħad fuq livell orizzontali u vertikali għal konċentrazzjonijiet. Imma nistaqsu l-Unjoni Ewropea hija b'saħħitha biżejjed biex tipproteġi lil konsumaturi lil SMEs. Qudiem ir-realtà tas-suq. Il-mistoqsija tiegħi. Għandna territorju ġdid hawnhekk. Taħseb illi hemm biżejjed liġijiet dwar il-kompetizzjoni jew inkella il-Kummissjoni taħseb li għandha tqis l svilupp il-ġodda u tadotta inizjattivi leġislativi ġodda. Il-modell li ġisegwit sissa għadu validu jew inkella taħseb li hemm bżonn ta' modell ieħor ħalli nevalwaw dik li għal-politika tal-kompetizzjoni. Grazzi. Kommissarju, sabiex wieġeb? Iva, grazzi. Aħna qegħdin nieħdu azzjoni. Neħdu azzjoni dwar din l-investigazzjoni li tajtkom id-dettalji tagħha. Issa qegħdin inħejju investigazzjoni ġdida dwar is-sistema Android għanna il-menti illi ġeluna nindagaw, ninvestigaw dwar pozizjoni dominanti fis-suq, dwar xkiel fi traffiku li jistaw jistaw waslu għal pozizjoni dominanti fis servizzi ma mhux biss servizzi ta' riċerka speċjalizzata Aħna ħan naħdmu ma' kumpaniji multinazzjonali oħra ħalli naraw hekk hemmx problemi fil-pagament u reġim tajnuna mill-istat aħna ħadna azzjoni, ħadna azzjoni ma' xi kumpaniji. U jien minix neskludi li fil-ġejjieni tip ta' azzjoni bħal din. Issir anke viza fil-Google, minix neskludi lanqas xejn. Imbagħad hemm osma bħal suġġett ta' regolamentazzjoni, id-drittijiet tal-copyright, il-jaddijiet tal-awtur, id-drittijiet ta' proprjetà intellettwali. Xi drabi imma nkunux nistgħu insolvu dawn il-kwistjonijiet, imma mbagħad hemm każijiet fejn id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għandhom xi jaqsmu ma nkunux nistgħu naġixxu fl-ambitu tal-kompetizzjoni għalhekk iva hemm oqsma illi jitolbu azzjonijiet fuq aktar minn rotta waħda. Hemm każijiet fejn iva m'hemmx leġiżlazzjoni, mhux biss viżavi l-Google. Leġiżlazzjoni dwar il-privacy eh, aktar b'saħħitha minn dik li għandna leġislazzjoni dwar li għaddijiet tal-awtur illi tkun aktar b'saħħitha minn dik li għanna palissa hemm nuqqas ta' leġislazzjoni maħna imrażna minħabba trattat. Dak li huma posti, jiena bħala ċittadin u politiku ma nistax nifhem għaliex aħna nkunu darna mal-ħajt meta jkun hemm każijiet li mhux biss mhumiex ġusti imma qegħdin jawġu il-kompetizzjoni. il il kompetizzjoni vizavi l intraprizi l-aktar kompetittivi. L-istati jistaw jaġixxu immaħna, aħna imrazna. u ma nistawx nieħdu azzjoni daqs kemm irridu. L-Onorevoli Lopez. Grazzi, Kummissarju. Grazzi, President. Meta l-istat ma jirregolamentax, issu ma jaħdimx u hemm riżultati, ikun hemm riżultati li ma nkunux nistgħu nittollerawhom. L-istat huwa hija dik l-awtorità li grazzi għalija jitħarsu r-regoli fl-2010 Sur Almunja, inti sejjat lill-istati ħalli jevitaw problemi finanzjarju tkellimt dwar ġestjoni zbaljata fuq ir-regoli tal-kontabilità fost l-oħrajn. Imma mbagħad il-kriżi komplet titkattar, tiżdied minħabba deċiżjonijiet żbaljati minnaħa ta' gvernijiet u l-Kummissjoni. Jiena ġejja minn Bilbaw post tassew sabiħ. U kemm il-darba jiena rrappurtajt il-klawżoli mhux ġusti li rigwardaw bosta persuni. L-applikazzjoni ta' dawn il-klawżoli i li wieħed ikun qed iħallas self li jkun ħa u mbagħad jitkeċċa minn daru. X'benefiċċju jagħtu dawn il-klawżoli lill kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea? Fi Spanja aħna għandna 12.4 fil-mija ta' ħaddiema foqra, fil-Greċja 10 fil-mija, flok ninvestu fl-industrija, fl-innovazzjoni, aħna nejnu b'mod irregolari, salvaw il-highways bi flejjes pubbliċi ma ninvestux fl-innovazzjoni, f'intraprizi li għandhom iva għandhom ġejjini. Armonizzazzjoni fiskali sabiex il-kumpaniji multinazzjonali kollhom benefiċċji tat-taxxa f'ċertu pajjiżi u nippermettu id-dumping kummerċjali din hija l-kompetizzjoni. F'ċerti waqtiet Aħna ma qdejniex lill-pubbliku, ma ħsibniex dwar il-bżonn ta' dak li jkun. Aħna qdejna l-kumpaniji multinazzjonali, l-gvernijiet, ma rridek tuġibni kummissarju, jiena irrit insemma leħen, il-ħaddima, irġil u nisa illi bċorta ħażina ħatmu qed jisma il-karba tagħhom dawk tal-Coca-Cola, tal-nisa, tal-fatigi fil-Greċja. Fejn igwadanjaw il-persuni mill-kompetittività jekk inkomplu din l-ekonomija li hija maħnuqa. Inti ħat ispiċċa fil-31 Ottubru bħala kummissarju. Issa, jew wara in-nies illi hemm alternattivi. L-ewwel qabel kollox iridu npoġġu lil persuni u il-fatt li rridu ntejbu ħajjet dawn il-persuni. Grazzi. Grazzi Onorevoli Lopez. Ma jkunx hemm dubi, ħafna mitħassib tiegħek. Ħafna mill-mod ta' kif inti fissirt il-problemi, l-analiżi tiegħek tal-kriżi, dak kollu li qed inti jaqbel ma dak li naħseb jien. Imma dak li qed ejdu lill ministru tal-Gvern Spanjol, mhux lili, jiena minix parti mill-Gvern. Jiena ma naqbilx miegħek meta inti qed tgħid hemm bżonn nisir, hemm bżonn nisir, irridu nagħmlu, irridu nagħmlu. Inti membru tal-Parlament Ewropew, jiena se nitlaq, inti ħad tibqa' hawnhekk għal ħames snin, hawn ħafna xi jsir f'dan il-Parlament. Nitlob lilek u lil membri l-oħra tal-Parlament Ewropew ħalli iva inxamru l-kmiem, ixxamru l-kmiem. Għaliex hawn maġġoranza biżejjed f'dan il-Parlament. Imbagħad dak li għamilna mhux jiena b'mod dirett imma regolamentazzjoni finanzjarja li dan il-Parlament u l-Kunsill ivvutaw fl-aħħar leġislatura. Bl-intervent tal-Kummissjoni ukoll huwa importanti. Inti semmejt dak li għet jiena ir-regolamentazzjoni finanzjarja imbidlet, imbidlet mhux ħażin u għall-aħjar. Imbagħad dwar l-isfratti, l-izgumbrar, il-ħlas tal-dejn, tas-self, il-MEP Spanjol kien rapporter ta' rapport ta' sew importanti li ħat implementata fil-leġislazzjoni tal-Istati membri. Orti tal-ġustizja esprimit ruħa dwar l-izgumbrar illi kienem fi Spanja ħarġet sentenza dwar l-izgumbrar din tkun ġlieda mhux retorika ma prattika b'interventi effettivi bħal dawk tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Lodwa tajba, kellem li miss l-Onorevoli Aġeja, Komissarju Almunja, inti żgur taf illi dwar il-fabriki tal-azzar f'Terni u l- il-kwistjoni tagħhom. Il-pjan industrijali ta' tissen proprjetarju attwali għandu lan illi naqqas il-spejjeż ta' produzzjoni u iqaċċat 500 unità ta' xogħol fix-xogħol li ġejjin. Inti taf li l-Kummissjoni Ewropea kienet tkellmet u qalet li t garantixi dan is-settur produttiv mhux biss fl-Umbrija ma fl-Italja ridet tiggarantixxi l-iżvilupp tiegħu u tħares s sigurtà ambjentali, garanziji soċjali u lill-istess ħaddiema. Fid-dawl ta' dak li għat nistaqsik, se tagħmel għamil kummissjoni jekk il-pjan industrijali ta' t-Sengrup ikompli mingħajr ma jkun hemm investimenti fl-ast u jiġi zarmad dan is-settur strateġiku. Jekk inqisu l-pressjoni fiskali Taljana li hija ta' 65% dawn huma dinja dejta tal-Bank Dinji u bl-euro b'saħħtu min tal-Ġermaniżi li ma jridux iż-żieda tal-massa monetarja, il-Kummissjoni Ewropea kif se tippromovi l-kompetittività tal-industrija tal-azzar f'terni u tipproteġih mill-kompetittività ekstra Ewropea. L-ispejjeż tax-xogħol huwa 5% tal-fatturat flast u inti taħseb li biex nirkupraw il-marġni operattiv l-intervent li wasal għal tnaqqis ta' 500 post ta' xogħol huwa l-unika miżura li għandha tittieħed jew forsi ikun aktar tasiwi li naġixxu fuq l-ispejjeż tal-enerġija u l-materja prima. Il-kompetittività fl-Ewropa għandha tiggarantixxi tkabbir u żvilupp u mhux reċessjoni, elu tal-kumpaniji, tal-fabriki u telf ta' postijiet tax-xogħol, forsi xaħġa ħaġa rridu nirreveduha xek. Fl-analiżi u l-valutazzjoni tiegħek u tagħkom bħala Kommissjoni. Komissarju Almunja, inti kontet kont impenjajt ruħek f'din il-kwistjoni tal-last. Nitolbok biex twieġeb mhux lili imma l ħames mit ħaddim f'terni illi minn issa sa ftit lu xhur ilu ħajjitilfu kull garanzija li għandhom. Iva, matul is-snin tiegħi bħala Kummissarju tal-Kompetizzjoni jiena kont f'kuntatt post okkażjonijiet ma' dan il-każ mal l-industrija tal-azzar, f'terni, last, industriji fil-Finlandja jew Ġermaniżi illi bil-proċess ta' akwist tagħhom ħolqu ħafna dubji fuq il-ġejjieni tal-industrija tal-azzar fterni. Ta' din il-fabrika tal-azzar fterni. L-impriża Finlandiża akkwistat il-fabrika ta' terni Iva, aħna trattajna kwistjonijiet ta' kompetizzjoni, jina ma nistax nuża l-istrumenti tal-politika ta' kompetizzjoni biex inkun kummissarju tal-industrija jew ministru tal-industrija taljan. Ma nistax nagħmel dan, imma fl-ambitu tal-kompetittività għatkun bo kien l-ewwel xerrej aħna imponejna serje ta' kondizjonijiet illi ġew riflessi fid-deċiżjonijiet bat autokumbo kumbo ħadu deċiżjonijiet oħra, tissenklub u kol ħasem illi kien biħ u raġa irkupra terni. fit-tini deċiżjoni hemm deċiżjoni fl-ambitu tal-politika ta' kompetizzjoni illi ma l-ewwel daqatajn minix ngħidlek illi m'hemmx problemi, hemm ħafna problemi. Imma nistgħu naġixxu biss fl-ambitu tal-politika ta' kompetizzjoni biex namlu supervizjoni tal-kundizzjonijiet ta' l-autorizzazzjonijiet. Jidher kondizzjonijiet ivu ma' sodisfatti. Imma għamilna serje ta' mistoqsijiet lil minu responsabli minn dawn il-kumpaniji. Meta jwiġbuna aħna niflu bir-reqqa it-tweġibit tagħhom irridu li d-deċiżjonijiet tagħna jkunu implementati fl-aspetti kollha tagħhom ħalli niggarantixxu l-ġejjieni ta' terni anke bit-tieni deċiżjoni. Aħna Ma rridu lil ħadd juża id-deċiżjoni tagħna għal qanijiet illi jmorru lil hemm mill-politika ta' kompetizzjoni. Grazzi. Nitlob. Skuża mal-ħodor. Non revoli Michel Raimons. Fraktion, jiraħbet noħ nicht. Fisem il-grupp tal-ħodor. Id-domanda li ħana millek ħatkun tassew importanti. Domanda waħda ħana millek, hemm impjant nukleari fin-naħa tisfel ta' l-Ingilterra li ħatamel profit jekk il-prezz ikun dak li huwa previst missu il-prezz tad dawl imbindiet proċedura ta' verifika minna tal kummissjoni il-Kummissjoni tesprima tħassib taħli permess ta' dan il-proġett hemm trażin tal-proġetti innovattivi l-oħra l-iktar dawk li jistgħu jużaw l-enerġija li tiġġedded. Anke l-fatt li tista' tingħal il-fabbrika tal-karbonju dan huwa f'dubju. E jingħad li t-teknoloġija hija teknoloġija oħra li m'għandix tirċivi sussidji. Imbagħad irċivejna tarif u jidher li f'dawn il-ħames ġimgħat li fadallek inti trid tissospendi din l-evalwazzjoni. Dan jista' joħloq preċedent u l-ikbar rigal li inti tista' tagħmel industrija tan-nuklear. stant, jiena nitolbok dan li smajt dan l-ajdut huwa minnu ħadd sospendu din il-proċedura x'in il-pożizzjoni tiegħek dik li enerġija nukleari, grazzi. L-ewwel qabel kollox Nixtieq infakkarkom li trattat tal-Unjoni Ewropea jistipula li deċiżjonijiet dwar it-taħlita ta' enerġija primarja tal-Istati membri tirrigwarda biss li l-autoritajiet tal-istess Stati membri iġifiri fi ftit klim l-oġġezzjoni ta' Stat membru għan nuklear jew kontra l-enerġija nukleari ma tistax tiġi kondizjonata jew diskussa jew limitata minn naħa tal-Komissjoni u lanqas minn naħa tal-Parlament. Jekk it-trattat jibqa' kif inhu bħalissa, nara f'dak li jgħid it-trattat u mhix ħaġa li toġobni jekk iridu suq uniku tal-enerġija fl-Unjoni kif kien jgħid ex-President tal-Parlament din id-deċentralizzazzjoni ta' deċiżjoni hija waħda importanti bħat taħlita enerġetika għall-enerġija primarja, din xaġa importanti għall-futur. Issa, meta mbagħad aħna nirċivu notifika ta' każ tajnuna mill-istat, normalment aħna nużaw eh, il-prezzijiet il il-linji gwida ta' settur in kwistjoni, imma l linji gwida l-ġodda li ġew approvati din is-sena aħna ridna neskludu minnhom l-enerġija nukleari minn dawn il-linji gwida. Ridna nanalizzaw każijiet ta' enerġija nukleari b'mod dirett għabbażi tal-prinċipji ta' trattat dana minn għalan wieħed. Ilhom snin, ilha snin twal l-Kummissjoni sa 18 ta' Ottubru ta' sena li għaddiet ila snin twal ma tirċivi notifika li titlob għajnuna mill-istat għal investimenti ta' dan it-tip għalhekk preferejna inneħħu mill-linji gwida dan is-settur u bażajna ruħna fuq esperjenzi tal-imoddi u analizzajna l-każ Ingliż ta' 18 Ottubru ta' sena li għaddiet fuq bażi individwali l-ewwel analiżi ta' dan il-każ wassanna sabiex aħna nagħmlu investigazzjoni u din bdejna fit-18 ta' Deċembru tas sena li għaddiet ħdimna minn dak iż-żmien kooperazzjoni kbira mal-awtoritajiet tar-Renju Unit b'livell tajjeb ħafna ta' trasparenza li nixtiequ anke f'każijiet oħrajn, għaliex dan mhuwiex l-unika każ komplikat li għandna qudiemna, kien hemm ħafna trasparenza. U wasanna sabiex nikkonkludu l-investigazzjoni sen ressa l kollegi tal-kolleġ proposta ta' deċiżjoni dwar lajnuna mill-istat kompatibli jew le eh, flima kondizjonijiet. Nixtieq nippreżenta qabel ma jispiċċa l-mandat. Palissa għaddejn bil-proċeduri interni tagħna u ma nistax nagħtikom garanzija meta ħanieħdu id-deċiżjoni u lanqas nista' ngħidilkom x'tip ta' deċiżjoni ħanieħdu. Qegħdin niddiskutu fih dan il-kolleġġ u għalek irridu inħarsu rispettaw l-opinjoni ta' servizzi għalli tinija konsultazzjoni fost servizzi li dun nisimaw il-pariri tal-kollegi u tal-kummissarji. Eh. Issa għall-aħħar grupp ta' kellima se niġbor il-mistoqsijiet ta'kom għandkom żewġ minuti kull wieħed għaliex il-ħin qiegħed jafas u għandna l-punt li miss eh, illi se rridu nibdew naħdmu fuq u minn 20 minuta oħra għandna erba mistoqsijiet l-ewwel rozati, żewġ minuti. Grazzi ħafna kummissarju. Nerġa natik merħba hawnhekk fostna u nixtieq nirringrazzjak għal kooperazzjoni eċċellenti li dejjem kellek ma' dan il-Kumitat kemm bħala Kumitat tal affarijiet Ekonomiċi u Monetari u anki bħala il-Kummissarju għal Kompetizzjoni. Għandi żewġ mistoqsijiet għalik l-ewwel fuq is-suq tal-gas fl-Ewropa li għadu il-bot mill-li kun kompetittiv u ġust u dan l-abbuż ta' pozizjoni dominanti minn fornituri esterni tal-gas wieħed huwa magħruf għal ksur tar-regoli dan huwa Gazprom mir-Russja u l-prassi kontra suq mill-Gazprom billi imponu swi f'prezzijiet inġusti fuq il-ċittadini. il ċittadini Eh, u miżuri li jwaqfu id-diversifikazzjoni barra minnek Gazprom tuża pożizzjoni dominanti tagħha biex tagħmel diskriminazzjoni fost il-klijenti tagħha fl-Ewropa f'termini ta' prezzijiet u arranġamenti kontrattwali u bħala riżultat ta' dan il-prezzijiet tal-gas huma differenti ħafna minn pajjiż għal ieħor. Per eżempju, il-gas li importat mir russja imħallas mill-pajjiżi bħal Litwanja u l-Polonja huwa fil-mija ola mill-prezzijiet imħallsa l-istess gas mill-Ġermanja. Kmini din is-sena l-Kommissjoni bdiet inkjesta fuq l-imġiba ta' Gazprom bilan illi tellimina dan il-prassi ta' kontra kompetizzjoni u terġa' toħloq kondizzjoni ċirqa għal kompetizzjoni fis uh, eh, Ewropew imma din l-inkjesta jew twaqfet għaliex aħna ma smajna bebda progress illi saru jina qed nistaqsi fiex qegħdin f'dan il-każ u uh, meta nista' nistennew li kummissjoni tieħu deċiżjoni. U t-tieni mistoqsija li tirreferi għal dak li inti għad fl-introduzzjoni tiegħek. Kollega, jekk joġbok, il-żewġ minuti tiegħek għaddew imma dan huwa biss fuq il-ħlasijiet ta' interkambji illi ċerti banek din jipprovaw jġildu jġildu għom billi jżidu l mizzat li ħalsu il-klienti. Inti xtaħseb sur komissarju dwar dan, signora Beres. Aziz eh, komissarju, jena u koll nishtiq nirringrazzjak għal 10 eh, snin ta' servizz lejn il-kawza Ewropea fil-familja politika tiegħi stess, f'żewġ portafoll importanti ferm, l-ekonomija, eh, affarijiet ekonomiċi u monetarji u issa il-portafolli għandek fidejk bħalissa kompetizzjoni. U peress li qegħdin f'mument partikolari, jiena nixtieq nagħmel żewġ mistoqsijiet Eh, forsi tista' tgħidilna eh, fiex qegħdin l-ewwel net inti semmejt il-qafas legali fejn il-politika tal-kompetizzjoni qiegħda tevolvi biex eh, naraw kif kemm titħol il-kodeċiżjoni u minu responsabbli għat taħlita tal-enerġija. Jina nishti tajdinna x'taħseb inti dwar il-qafas preċiż tal-politika tal-kompetizzjoni ħafna drabi jiena staqsejt li l-nifsi għalfejn eh, eh, eh, fuq l-aġenziji ta' notazzjoni tal-kreditu fuq dawn ma jkunx hemm inkjesti minnaħa tal-Kummissjoni u li qalu li li l-qafas legali ma jpermettinniex li nagħmlu dan, inti taħseb li hemm problema u għalfejn ebda inkjesta ta' kompetizzjoni saret fuq dawn l-aġenziji ta' notazzjoni tal-kreditu issa fuq Google. Google hija kumpanija dinamika riċerka f'settur dinamiku, innovattiv u eh, l-Ewropej ħassew il ma, ma rridux joħon uwa bħafna regoli biex eh, għallek kienu monopoli oħrajn tal-istat li rridu jirregolamentaw. Imma issa forse ma taħsibx li wasal il-moment li kif għamilna f'industri oħra tan-network eh, li l-industrija tal-internet hemm bżonn li jkun hemm regolatur Ewropew. Grazzi ħafna Sur Jorgis Christos. Sur eh, Komissarju, intandek eh, fama eccellenti fid-dinja anki saħansitra fil-Greċja la volja aħna eh, ġejti kritikat ħafna ma xorta teħdimt ħafna biex telimina il-monopoli. il monopoli il Jiena se nixtieq natik eżempji konkreti li inti tafhom sew fil-Greċja, per eżempju, aħna kellna linja ta' l-ajru Olympic Airways li hija linja nazzjonali li kienet qed tirċivi sussidi għal bosta snin, tirċivi eh, luf ta' eh, miljuni ta' euro. Issa il-monopolju speċa missa hemm oligopolju illi mhux qiegħed jagħmel pressjoni fuq iċ-ċittadini ma qiegħed jolli il-prezz tal-biljetti inti qatt li kien hemm bżonn li norganizzaw is-suq imma ir-riżultat ma tantx huwa aħjar mis-sitwazzjoni li konna fija qabel ma tantx hija sitwazzjoni sodisfaċenti. Eżempju ieħor mill-Greċja aħna għanna servizz pubbliku ta' l-elettriku li jgħat il kollu jżid il-prezzijiet aħna għadna il-li jemżol li kunem privativazzjoni parzjali imma l-darboħra edin naraw li prezzijiet edin jerġaw jolew biex ikunem miktar investituri interessati fija f'pajjiż fejn il-dħul naqas ħafna hemm ċertu sfiduċa aħna nħossu li aħna mmexxijin mill-monopoli u mill-oligopoli dan huwa każ tipiku fil-Greċja jew hija xi ħaġa sitwazzjoni li tiltaqa' magħha bnadi oħrajn. Grazzi, Sur Udo Bullman. Sur Vici President, jena u koll nishti eh, namillek il-komplimenti għal bosta snin ta' hidma eccellenti f'din eh, f'dan il-parlament jena dejjem ħad gost naħdem miegħek vera mhux dejjem binna fuq kollox imma xorta kien pjaċir li wieħed jaħdem miegħek u hija ħaġa tajba li llum qed ikonna l-opportunità li niddiskutu ftit ieħor miegħek. Aħna qatt ma kien ikonna suq intern mingħajr eh, politika tal-kompetizzjoni b'saħħitha, imma naħseb issa għandna nerġgħu nirrevedu il-kunċett li fuqa fuq hija msejsa din il-politika. Ħantik eżempju f'pajjiżi inħalsu madwar 54% tal-liħ ta' SMEs imma jekk wieħed iħares dejn kumpaniji transkonfinali li huma suġġetti għall arbitraġġ dawn għandhom nejn ħalsu bejn 1% mija eh, fuq il-liħ tagħhom f'taxxi. Naħseb illi din hija ġustizzja u tnaqqas il-fiduċa lek ma nistax nitkellmu dwar Eh, ekonomija tassu fl-Ewropa imma iktar hemm arbitrat regolatorju. Naħseb illi wasal il-moment illi nieħdu it-taxxa u ninkluduha bħala element integrali fil-politika tal-kompetizzjoni. Inti għat li trid tinvestiga prassi ta' dan it-tip, inti x'taħseb illi se jkun il-ġejjieni ta' dan il-qasam ta' politika. Kummissarju, ek joġbok prova tkellem fil-qosor kemm jista' jkun imma wkoll għamlu ħafna mistoqsijiet jgħid il-Kummissarju li sur Rosati meħba għal darbohra f'dan il-Parlament. Gazprom, xed xed xinu għaddej Gazprom. Aħna ftaħna inkjesta formali taħt l-artiklu 102 abbuż ta' pożizzjoni dominanti fuq tliet punti diskriminazzjoni fil-prezzijiet għabbażi tal-użu tal-mekanizmu ta' indiċizzazzjoni, il-frammentazzjoni tas-suq intern minħabba il-proibizzjoni ta' riesportazzjoni ta' gas russu fiħdan is-suq intern u effett ta' foreclosure minħabba l-kondizzjonijiet marbutin mal-punti ta' konsinna tal-gas russu. F'punt tal-investigazzjoni, Gazprom u anke l-autoritajiet russi avviċinawna u għallulna ejjew nesploraw il-possibilità ta' deċiżjoni ibbażata fuq l-impenji u kenna xie diskussjonijiet inizjali fuq dan imma kifat l-aħħar darba Firenze li jina iftemt ħażin sfortunatament għaliex dawn id-diskussjonijiet li kienu maħsuba biex insibu soluzzjoni possibbli bazata fuq l-impenji twaqfu meta faqqat il-krizi fl-Ukrajina f'Marzu ta' din is-sena, imma ovvjament l-inkjesta edha tkompli jekk aħna ma nistawx naslu għal deċiżjoni bażata fuq l-artiklu 9, aħna se nkomplu. Inkomplu fuq il-rotta tradizzjonali ta' proibizzjoni fuq taħt l-artiklu 7 u aħna din fazi avanzata biex niprezentaw l-oġezzjoni tagħna l Gazprom Ġifiri, le, l-inkjesta ma waqfet xejn edha tkompli fuq il-mifs jina għattilkom fl-introduzzjoni li għamilt. Għamnek aħna għanna regolament li prezentajt flimkien ma' Michel Barnier is-sena li għaddit, għet missejra izbal, il-Konsil miexi eh, pass inqas maġġel minn dak tal-Parlament imma sa taħt il-Presidenza Taljana eh, abdu pass aċċettabbli u nittama li se jkun hemm triologu fuq dan ir-regolament qabel tmim ta' din is-sena jew inkella eh, fil-bidu tas-sena d-dieħla u il-kazijiet ta' ksur ta' kompetizzjoni li semmejtilkom għadhom miftuħin kontra Mastercard għal ċentri aspetti u kontra Visa International. Dawn se jitkomplew imma kemm id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja, deċiżjoni finali ta' din il-Qorti għallet li il-MIFS huma imorru kontra il-kompetizzjoni u il-regolament il-ġdid sejjena biex fl-aħħar insolvu dawn il-problemi għaliex eh, meta għana fil-kwestjoni ta' ksur ta' kompetizjoni għanna Mastercard jew Visa Europe jew Visa International u diffiċli li wieħed isib tarf regolament plus id-deċiżjoni tal-qorti tkun soluzzjoni tajba. Pervanx, grazzi ħafna għal klim ġentili tijak għalfejn ma ma ħarrisniex, iva ħarrisna, imma ma bdejniex inkjesti formali mal fuq l-Aġenziji tal-Notazzjoni ta' Kreditu. Għaliex aħna ma narawx li dawn joħolqu problema ta' kompetizzjoni, hemm problemi li jridu ikunu solvuti permezz ta' regolamenti. U Michel Barnier ippreżenta regolamenti fuq dawn il-żewġ aspetti Issa, għaliex memx problema ta' kompetizzjoni fil-ferma tagħna, għaliex dan din l-industrija u dawn l-servizzi kemm l-aġenziji ta' notazzjoni ta' kreditu kif il-kumpaniji ta' awditjar il-kbar mhumiex interessati f'kollużjoni li joħolqu xi tip ta' kartell huma pjuttost eh, eh, ħasba u jridu illi issaħħu ir-reputazzjoni tagħhom kontra dik tal-konkurrenti tagħhom memx problema ta' kompetizzjoni jekk ikun hemm xi darba ovvjament se jkollna nieħdu azzjoni. Issa il fuq il-każ ta' Google u regolatur ta' l-internet xirridu nirregolaw. ħadd għandu tweġiba għal dan għaliex Iva jiena inni nixtarra din il-mistoqsija u għamilta din il-mistoqsija lill ministru anke Franċiż eh, li kelli diskussjoni fuq dan il-punt u kien qed jitkellem fuq ir-regolamentazzjoni u jien għatlu imma eżattament xirridu nirregolaw aħna. U għadu ma tagħniex tweġiba. Jiena nista nimmaġina li darba fil-ġejjini se jkun hemm regolament imma bħalissa ma nafx se jkunu l-elementi li eh, se jkunu parti minn dan ir-regolament irridu naħsbu dwar dan u rridu noqogħdu attenti illi ma noqtlux l-innovazzjoni ma noħonquwiex f'dan is-settur għaliex dan ir-riskju jeżisti jiena smajt eh, ċerti uh, proposti fuq Google waqt l-inkjesta dana fid-dibattitu pubbliku li kien għaddej eh, li kienu għaddejjien fl-istess moment tal-investigazzjoni ma kienux parti minna. Imma jiena smajt ċerti affarijiet, ċerti proposti xaħat illi segwi jew jam ikollu inizjattiva ta' dan it-tip joħloq eh, manifestazzjoni fit-toro, joħorġu fit-toro in-nies għal jgħidu lek għalfejn titteqret servizz illi jiena nsibu tantut li ġifieri rridu noqogħdu attenti. Sur Christos, Olympic Airlines fil-mandat tiegħi nħarġu żewġ deċiżjonijiet ta' fużjoni l-ewwel fuq l-Olympic Age li kienet deċiżjoni negattiva Jiena ma autorizzajċ l-ewel fużjoni un-bat aktar tard l-istess eh, kumpaniji ġew, mod partikolari AGN, eh, u eh, talbuni deċiżjoni pozittiva għaliex Olympic kienet falliet. U dana, din biex kelma għetnu zaħiru, hija kelma li jużawa huma. U allura f'din it-tini, f'dan it-tini kas, Eh, tal-deċiżjoni pozittiva użajna l-failing firm defense illi meta fużjoni waħda mill-kumpaniji involuti fil-fużjoni ma tkunx miexja sew u tkun se tisparixxi, il-fużjoni tista' tkun awtorizzata għaliex eh, il-kumpanija mbagħad eh, tkun f'pożizzjoni aħjar. Iva f'ċerti rotot, iva hemm Eh, monopolju. Il-Sur Clint, membru ta' dan il-Parlament, dejjem kien ifakarni eh, fuq il-monopolju li jem fuq il-rotta Brussel eh, Frankfurt illi nħossu jien ukoll minn żmien għal żmien veru. Imma, nistaqsikom jena fejn huma l-atturi ġodda fissu għaliex l-autorità tal-kompetizzjoni għandha tistaqsi l-interlokuturi għandkom xi għalek għalhekk ma tistgħux titħlu fis-suq imma Le, mux memx kiel għal dawn l-awtur il-ġodda, memx opportunitajiet. Jiena naħseb illi meta tissaħħaħ l-ekonomija grega se jkun hemm ġodda għaliex huwa negozju tajjeb u mbagħad ovvjament l-oħrajn ikollhom bil forsi naqsu l-prezzijiet. Is-settur tal-elettriku hemm regolatur fil-Greċja fuq l-enerġija u s-swieq tal-elettriku, iva mela, ir-regolaturi għandhom jagħmlu xogħolhom sew fis-swieq nazzjonali minn żmien għal żmien iva jkollna każijiet ta' ksur ta' kompetizzjoni. Imma il-Qorti tal-Ġustizzja ħadha deċiżjoni importanti dan l-aħħar fir-rigward ta' kumpanija oħra fil- um, fil-Greċa il-PPC fuq l-Ignite l-arti għallet il-drittijiet esklusivi motija l-kumpanija mummiex kompatibli ma' regoli tal-kompetizjoni u dan u importanti ħafna u dan japplika għal Greċja. U fl-ħarnet Udo, grazzi ħafna tal-krim ġentili tijak, it-taxxi. Jena għattilkom illi fl-Europa għanna problema serja bit-taxxa. U dil-problema jisima unanimita' Jiena niftakar meta kont eh, nattendi l-laqa tal-ekofin ta' kull xar u l-kollega tiegħi Laszlo Kovac illi kien jiddiskuti l-kwissjoni tat taxxa u wara ħames minuti eġeġi lura li xikun hemm stat membru wieħed biss li intervjeni u id deċiżjoni eh, ti fema li hemm bżonn ta' unanimità din id-dispożizzjoni dwar l-unanimità fit trattat edha twassal għal kull tip ta' abbuż, ksur, eh, evażjoni tal-taxxa u aħna irridu nirreagġixxu. Ah, jiena għandi ċerti strumenti imma il-gvernijiet u il-Parlament u kol jista' xi ħaġa mhux biss il-Kummissjoni, ma anke il-Parlament jista' jgħidilhom xi ħaġa l-gvernijiet. Għandhom imorru lil lin mill-kliem sabiħ illi Eh, smajna fl-aħħar laqgħa tal-G20 fl-Awstralja ftit jemilu. ilu. Umma irridu janalizzaw is-sitwazzjoni, irridu segwu ir-rakkomandazzjoni ta' l-OECD permezz ta' parteċipazzjoni Ewropea iktar qawwija u jaddottaw deċiżjonijiet. Dawn id-deċiżjonijiet maħniex se naslu għalihom mingħajr leġislazzjoni u intom tafu f'dan il-Parlament kemmu diffiċli fl-Unjoni Ewropea f'dan il-moment li wieħed jilleġisla fuq it-taxxa. Grazzi ħafna issa l-aħħar grupp ta' kellima għal darbohra nitlobkom illi ma taqbżux eh, eh, żewġ minuti Ludek Miedermajer. Thank you very much. Uh, let me go back again to that intercharge. Uh, uh, mela, uh, ħanerġa ndur lejn ir-regolament tal-intercharge għal eh, kards tal-kreditu għax ma ikkonvinċejtnix bir-risposta tiegħek. Mhux kull ma jista' jiġi regolat għandu jiġi regolat. Regolat għet irtaħares lejn l-ispess u l-benefiċċji. Għalhekk jiena nixtieq nisma' l-opinjoni tiegħek eh, dwar eh, jekk ikun hemm regolamenti ġodda u l ispejje spejjes jistaw iżidu l-spejjes amministrativi u e, e, jekk dan u se jġib beneficju għal konsumatur jew inkella ħajkun hemm servizz e, baktar spiża għolja nixtieq nisma' u koll jekk jistax ikun hemm regolamentazzjoni propja self-regulation f'dan it-tip ta' suq wara il-rebħa tiegħek fil orti dwar l-intercharge fees fċertu oqsma fil-qasam tal-CIP. Ġepper Kofot. Grazzi ħafna, President, nirringrazzi, eh, eh, grazzi il-Komissarju jina infaħrek għax-xogħol li għamilt. Il-Komissjoni għamlet ħafna sforzi Anzi, kiku il komissjon għamlet l-istess sforzi fil-rigward tal-ekonomija u x-xogħol da skemm għamlet biex issalva l-banek kiku nkunu f'pożizzjoni ħafna aħjar. Rajna każijiet fejn il-fondi per eżempju il-fond reġjonali ġi intużat biex eh, jisir riallokazzjoni tal-xogħol biex jiġu kompensati wkoll għal pagi aktar uh, baxxi. Eh, din em, Hemm ukoll il-kompetizzjoni mhux ġusta li qed affettwa l-ekonomija, kif nistgħu nassikuraw illi l-flus pubbliku jintużaw biex noħolqu ix xogħol mhux biex wieħed jiċċaqlaq minn pozizjoni ta' xogħol għal pozizjoni oħra. Jiena nemmen li inti u s-suċessur tiegħek se jkollkom rol importanti ħafna f'dan ir-rigward u il-responsabiltijiet tal-fondi naf li mux edin jaqaw taħtek, imma inħoss li bħala komissarju tal-kompetizzjoni u importanti ħafna li inti tħares li dawn il-fondi u tara kif edin jiġu allokati, allokati il-postijiet ta' xol mux mux b'mod ġust. E, X'tista' tagħmel inti biex tiġilet kontra il din il-prassi u passi jistgħu jittieħdu mill-Kummissarju Suċċessur tiegħek f'dan ir-rigward. Andrea Saqfab issa. Grazzi ħafna President u Kummissarju Almunja. Jiena kont kuntent ħafna illi eh, dwar id-direttiva tad danni fejn kontra porter Eh, inħolqot kooperazzjoni tajba, pero kien tkussjoni, eh, arranġamenti komplikat ħafna u il-riżultat kien wieħed eh, kien wieħed li kien ilu mistenni ħafna mill-istati membri issa meta jkun l-kummissarju ġdid għanżomu għajnejna fuq dan issa dwar il-Google inti eċi xi affarijiet li kienu interessanti ħafna u jiena nixtieq nerġa' nirreferi għalihom. Ovvjament nemnu li hemm l-indipendenza minna tiegħek u ovvjament intom ma tkomx ikoll kompressjoni politika ma dak li intom tiddeċidu e, eh, tinfluwenza l-opinjoni pubblika u anka soluzzjonijiet li tkunu eh, soluzzjonijiet kredibbli eh, kiku forsi mill-bidunet kellek aktar nis jaħdmu miegħek u ħaristu anka barra mill-artiklu eh, seba eh, pervanx għalet eh, u samit trattat veru dan huwa punt wieħed imma fl-aħħar mill-aħħar eh, deċiżjonijiet eh, kellhom iħorġu minn ħadd jekk tisa' forsi semmina tgħidilna kanti oħra dwar dan Eva Kajlissa. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Επίτροπε, είναι αλήθεια πως αναλάβατε μία... Grazie, Hafna. Inti kellek bieċa xol diffiċli ħafna fil-krizi li għatma kena oħra bħala u provajt u um, kol politika ġdida għal ewropa aktar b'saħħita imma. L-iktar li għawdaw kienu l-kumpaniji il-gbar u dan um, eh, ovvjament effettwa eh, u kien ta' detriment għall smis L-SMEs palissa xorta mux qed ingħataw self mill-banek u għalhekk hemm konsegwenzi kbar, eh, tnaqis fil-pagi, waqa fil-prezzijiet. U um, mbagħad um, kien eh, ukoll lajnuna ma kienx permessa lajnuna statali f'setturi Eh, eh, partikolari eh, bħal portijiet u l-settur marittimu għalek intilfu ħafna postijiet ta' xogħol u mm, il-pajjiżi ta' nofsinhar għalek waqgħu ħafna lura. Għalfejn hemm dan id-dawmin kollu biex ikun hemm bidliet mm, fir-riforma jew inkella biex ikun hemm għall-inqas riforma differenti. Qed nitkellmu fuq suq waħdini nistaw insibu strateġija flimkien ma l-istati membri kollha għax anka e, kulħadd jista' jgħid l-istati membri stess jistgħu jgħidu x'għandhom bżonn nifmu x'inhuma il-problemi. E, eh, ridu nkunu kapaċi wkoll nejnu li teknoloġija il-ġdida neħu l-monopolju li jeżisti permezz mm, tal-programm tal-strateġija tal-2020, però anka dan il-programm għandu il-limitazzjoni tiegħu U għalek, x'nistaw namlu aktar minna, x'tista' tagħmel aktar minna ħatijak? Grazzi ħafna. Sur l-Onorevoli Langen, grazzi ħafna. Nixi, l-għanet eh, nifraħlek eh, tal-xol tijak. Jena ili hawnhekk eh, f'dan il-parlament dan l aħħar 20 sena kienem Isul Van Riert u Mario Monti u issa il għal eh, Almunja li huwa pragmatista. Inti ħadd ħafna deċiżjonijiet li kienu, kienu pozittivi, imma fil-kas tal-Google xorta waħda qegħdin tħasbu dwar jekk ux eh, ħajkonna e, inkisru dan il-monopolju kif għamilna fis setturi l-oħra pal telekomunikazzjoni u anka taż-żejt. Jekk ma jirnex nix namlu dan, musejr nexxina nsolvu il-problema. It-tieni, l-intervent minn dawk li huma effettwati, inti ħadd iċċekkjhom daw b'mod personali, din hija xi ħaġa li ħadd tiġi um, analizzata mill-qorti tal-awdituri ta' fuq xiex qed nitkellmen, nitkellem dwar il-każ Nurburgring, dan il-każ E, ittieħed mill-awtoritajiet tiegħek ma kienx inizjattiva minn dawk affettwati. Għandu jkun il-qorti jew l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni nfushom illi jkunu f'pożizzjoni li janalizzaw il-mertu ta' kull każ. Grazzi ħafna, Kummissarju. Grazzi ħafna. Mela l-aħħar grupp ta' mistoqsijiet ħan nirrispondihom fil-qosor b'mod telegrafiku. L-għonet. Sur Reader Meyer. Jiena, ija naqbel li għana nirregolaw il-mezz u naħseb illi sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tatina argumenti favur il-regola li kiena nitlob l parlament u l kunsill biex jiffinalizzaw id-diskussjonijiet fuq uh, da, dan ir-regolament. Huwa tajjeb għall-utenti anka dawk individwali u anka għal negozjanti. Jina għet illi l-ispejjeż tal-MIFS semmejtom da fil-bidu fil kienu 10 biljun euro fil-sena u pala konsumatur għat marajt eh, fuq il-kontijiet meta nixti xi ħaġa kemm qed inħallas minħabba l-mif, ġvirina favur ir-regolamentazzjoni. F'dan is-settur finanzjarju dak tal-ħlasijiet jew tal-banek mill-2007 kien argumenti b'saħħithom illi mannix eh, nafdaw f'regolamentazzjoni propja, self-regulation, eja jkunna regolamentazzjoni tajba minna ħatana. Mux regolamenti kollha ma tajbin, imma naħseb f'dan il-kas għanna bżonna u għanna bżon waħda sensibli. Il-sur eh, Kofros, il-fondi reġjonali u l-kontroll tal-għajnuna statali. Fl-aħħar verżjoni tal-lini ta' gwida dwar dan li ġiet adottata sena ilu ma, ma, ma niftakarx eżattament meta adottajnija din il-lini ta' gwida, aħna stabbilixxejna dispożizzjonijiet preċiżi biex nevitaw ir-rilokazzjoni minħabba permezz tal-għajnuna statali bil-ġifiri bil-regoli tal-għajnuna statali u bil-qafas tal-għajnuna statali, il-regoli tal- l eh, huma marbuta mal-fondi eh, reġjonali, aħna flimkien ma Johannes Hahn ikkoperajna mill-qrib biex nevitaw l-inkonsistenzi eh, fil-kriterji u l ġestjoni tal fonds għal kontrol tal-għajnuna statali u fl-ħarlini ta' gwidi, iġviri dawk eh, eh, prezenti, hemm dispożizzjonijiet preċiżi biex ma jkunx hemm abbuż ta' tip li semmejt inti għal Sur Schwab, grazzi ħafna għal-rwol tijak fil-diskussjoni ta' danni privati u għal-kooperazzjoni kollha matul dan is-snin dwar il-Google għal darboħra. Jiena politiku, allura aħna ovvjament eh, nitħalsu biex ngħidlek bl-opinjoni pubblika. Jiena għalhekk nirrispetta l-opinjoni pubblika, imma ma naħsibx li l-aħjar idea li eh, jiena jiena sanat li Sinjura Vestager huwa eh, li ma li ma tiddeċidix dwar dawn l-enti trust aħna unek mux edin nitkelmu eh, dwar l-opinjoni publika, għat nitkelmu dwar l-antitrust, argumenti dwar dan u biex ikonna deċizjonijiet b'saħħithom illi ma jistawx jitneħħow permezz ta' xi eh, sentenza negattiva mill-qorti. Jekk l-artiklu seba' kienx l-aħjar triq ma nafx, eh, wieħed jista' jqgħod iddiskuti dan għal ħafna snin. Fil-każ tal-Microsoft għamilna snin eh, eh, diskutu anka fl-Istati Uniti kien hemm l-artiklu seba' li ntuża u anka l-artiklu ieħor. Kien hemm il-Microsoft kisser l-artiklu seba darbtej ħalsu ħalsu biljun euro minħabba f'dan minħabba li huma kisru id-deċiżjoni tal-artiklu 7 li imponit fuqhom 500 miljun euro imma li ma rispettawx id-deċiżjoni tal-artiklu 7 ħalsu d-doppju huma u fil-mandat ta' Nelly Cruz kien hemm deċiżjoni permess artiklu 9 u għal darboħra kisruha daw u jiena imponejt 560 miljon euro, iġifieri huma ħasu ħafna ħafna aktar minħabba l-ksur tal- tal- u ħalli ma konformawx u kellhom ħarsu iktar, ġifieri mhux qegħdin nużaw l-istrumenti b'mod ideoloġiku l-istur Rozati, fil kastal gazprom kien hemm opportunità li wieħed eh, jesplora l-artiklu 9 u eh, rajna l-argumenti aħna issa qegħdin naħdmu taħt id-deċiżjoni tal-artiklu 7 anka fil-Motorola u fil-Samsung eh, adottajna l-istess affarijiet għall-istess tip tal-ksur il wieħed kienet fuq artiklu, disaw u liħor kien fuq artiklu 7 deċiżjoni Iġifiri nħarsu lejn is-sustanza, l-Motorola kien fuq l-artiklu 7, bazzat fuq artiklu 7. L-appoċċ għal SMEs eh, bil-istrumenti tal-għajnuna statali għall-inqas eh, hemm tliet strumenti pozittivi, il-direttiva tal-riskju tal marbuta mal finanzjar li tappoġġa li finanzjar lill-SMEs eh, permezz ta' sistema li mhijiex marbuta mal-baneka. Eh, u Risk Finance Guidance, hemm ukoll Regional Guidelines illi jillimita xi kostituenzi eh, anzi kien hemm xi kostituenti li kienu kontra li eh, eh, kontra dan li kunem hemm eh, lajnuna statali għal kumpaniji l-kbar u għalhekk kien għamilt il-limiti għaxin lajnuna reġjonali għandha tkun orjentata lejn l smis u l-inizjattivi ġodda taħt eh, l-eżenzjoni, eżenzjonijiet u koll, imma eh, stabilixxejna b'mod sempliċi dawn ir-regoli tal-għajnuna statali anka mingħajr pri notifika jew notifika ex li tistabilixxi illi tnej minn kull eh, tlieta tal-għajnuna statali tkun eżentata tkun block exempted. Fil-bidu aħna ridna nissimplifikaw um, il-proċedura biex eh, ma namlux biżiet fuq l-SMS, il-riforma, jina favur il-riformi, jina riformista ma mux kull riforma hija tajba. Il-kelma, riforma, riforma teknokratika tista' tkun użata għall affarijiet negattivi u dok pożittivi, jina riforma li hija tajba. U għandna eżempji fl-Ewropa Eh, kważi fil-pajjiżi kollha eh, ta' żewġ tipi ta' riforma. U Sur Langard fl-ħarnet, l grazzi tal-kelmtejn li eh, għetli, id-deċizjoni illi semmejt inti ħad tkun adottata fl-ewwel ta' Ottubru, inti tista' tanalizza dal-waqt, tkun se analizza fid-dettal u l-opinjoni biex jinqasam Google nixtieq ngħidlek xi ħaġa dwar dan. Inti ħabib tiegħi. Il-ġurnata li jiena ħanisma illi il-ferroviji jaċċettaw eh, l-unbundling u l-kumpaniji tal-elettriku jaċċettaw l-unbundling aħna niddiskutu ma l-operaturi ta' telecoms l-unbundling, nkunu nistaw niddiskutu l-Google u mux qabel dan. Grazzi ħafna l vici President Almunia. Nirringrazzjawk tal ħidma tijak fil-Kummissjoni matul dawn is-snin u tal-kooperazzjoni eccellenti tijak anka ma dan il-Kumitata. Grazzi ħafna. Adios, Commissioner. Alex, now we start our session uh, on the European semester. Ejjew nibdew issa. Il-punt li jmiss fuq l-agenda dak dwar is-semestru Ewropew. L-ewwel nett. Nixtieq nagħti merħba li rappreżentanti kollha mill-Parlamenti Nazzjonali. Tihom merħba l dan l-iskambju ta' femmiet f'waqtu tassew dwar id-diskussjoni ta' ċiklu tal-2014 tas semestru Ewropew. Issa daħal fażi li tħol jew torbot. Bejn l-adozzjoni ta' CSR rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż min-naħa tal-Kunsill u l-adozzjoni tal budgets nazzjonali minnaħa tal-Istati membri. Għanna rapportana u għanni diskutuħ. L-ambitu, il-skop, skużawni, ta' dan, ta' din il-laqa, hija sabiex ikonna diskussjoni dwar ir-rapport fost il-gruppi politiċi u din id-diskussjoni naqduha ma' diskussjoni u rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali ħalli nkunu nistgħu naraw x'inhu l-input tagħhom qabel ma niffinalizzaw ir-rapport tagħna u infaslu l-abbozz ta' kompromess. sabiex niffaċilitaw il-sem tal-membri kollha tal-Parlamenti Nazzjonali, membru wieħed biss għal kull Parlament Nazzjonali jista' jitkellem fl-ewwel round. Iżda, jekk ikonna biżejjed ħin, wara l-ewwel round tal-mistoqsijiet, imbagħad membri oħra tal-istess eh, Kamra, tal-istess Parlament ikun membri oħra tal-istess parlament ikunu jistaw jitkellmu. Qed nużaw 21 lingwa llum u qed nużaw il kards tal-intervent biex niffaċilitaw id-dibattitu jekk membri tal-Parlamenti Nazzjonali jew MEPs jixtiequ jitkellmu jekk joġobkom imlew dan din il-karta l-intervent u għal il-laxers. Issa sur debaker, rapporter, sabiex jiprezentana rapport tiegħu għandna massim għandu massimu ta' xar minuti u mbagħad ngħaddu l-kelma li shadows u wara lil membri ta' Parlamenti Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew sur debaker ek jogħġbok. Thank you Chair and also from my side uh, a warm welcome. Grazie President, minna u ukoll. Merħba minn qalbi l membri tal-Parlamenti Nazzjonali hija dejjem okkażjoni tajba li konu din l-opportunità sabiex niddiskutu ir-rapport li qed il-Parlament Ewropew dwar is-semestru Ewropew u rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. Ukoll flimkien magħkom membri nazzjonali, membri tal-Parlamenti Nazzjonali, ħalli nisimgħu il-fema tagħkom u niżguraw illi meta aħna provaw nsibu kompromess fost il-membri tal-gruppi, aħna nqisu wkoll il-kummenti u l-konsiderazzjonijiet ta'kom. Ir-rapporti fuq il-President li qed jasal fuqtu eh, bħalissa l-Kunsill Ewropew qed għaddej mill-proċess ta' adozzjoni tal-semestru Ewropew u il-Parlament nemmen li rriti sinjal ta' sew b'saħħtu. Dan għamil fl bir-rapporti preċedenti tagħna dawn ir-rapporti kienu dejjem konċiżi, diretti għal punt, ma kenni siġra tal-miliet ta' xewqat li għet jista' jixtieq għal-miliet imma iffukajna fuq affarijiet kruċali li kienu importanti għal-Parlament anke wara diskutejna flimkien ma'kom, membri tal-Parlament Nazzjonali malaj malaj ħan introduċi rapport li bażikament huwa msejjes fuq erba' pilastri. Il-rapport jibda billi jgħid u jiddeskrivi s-sitwazzjoni ekonomika illi niżabu fiha lum il-ġurnata. Rajna illi f'dawn l-aħħar sentejn kienem tkabbir fraġli fl-ekonomija ta' ċerti pajjiżi konna nafu illi dan tkabbir ma kienx ħajkun daqshekk sostenibbli. U it-tkabbir fil-verità ma kienx sostenibbli u erġajna ninsabu f'daqxejn ta' gwaj. Rapporti deskrivi dan. Il-membri tal-Parlament Ewropew huma konxi mis-sitwazzjoni prekarja ekonomika li fija ħafna pajjiżi Ewropej u ħafna pajjiżi ta' żona Ewro jinsabu l-iktar ir-rata għolja ta' għad, għad fost iż-żazax, it-kabbir illi għaddej bil-mod, problem li jiffaċċjaw bosta pajizi. Rapportijem se fuq erba pilastri kifettilkom l-ewel net. Rapporti jgħid li l-qafas ta' gvernanza ekonomika li bil dwaru u l-inqabel ċirkostanzi diffiċli f'nofs il-krizi dan il-qafas għandu jitħaddan għandu jinżam tista' tkun xi ħaġa ta' sew perikoluża l bieraħ tqajna ma' Sur Draghi il-President li sibi għamel l-istess kumment li nibdlu issa l-qafas ekonomiku ta' taħt fuq billi nistabilixu din il-gvernanza ekonomika ħna tajna ċertu fiduċa l-iswiq, ċertu gvernanza l-iswiq, u flimkien ma e li sibirajna l-rati tal-interess naqsu u jekk nibdlu ta' taħt fuq dan il-qafas nemmen li din m'għandix tkun alternattiva. Irridu nużaw il-flessibilità li qed tingħata f'dan il-kuntest xi ħaġa li l-Kummissjoni għandha tqis x'tip ta' flessibilità tista' tippermetti u tixtieq tara. Naturalment hemm dejjem il-kondizzjonalità f'dan il-qafas. U jiena nemmen li jemmek irridu nifukaw aktar fuq il-riforma strutturali u l-implementazzjoni ta' riforma strutturali. Naturalment, edin nitkelmu dwar konsolidazzjoni fiskali intelligenti li diġa għamlu l-istati membri u għandhom ikomplu għaddejn bija ħalli itaffilhom xi ftit il-pista għaddejn. it punt li jessemma. Apparti l-kompitu tal-politiċi tal-istati membri fl-implementazzjoni ta' riformi strutturali, in tal-politika monetarja, ma l-politika monetarja weħida miex ħassib tarf ta' xejn kien hemm min qal sur Draghi li għandu jagħmel xi ħaġa iktar, għandu jagħmel pass ieħor. Il-politika monetarja weħida mhix ħadd kampa, mhix ħadd wassal soluzzjoni ma' fuq medda twila ta' żmien u sostenibbli għal kriżi f'dan ir-rigward irridu nitrattaw l oqsa regolatorji li ġew adottati fuq livell Ewropew u nazzjonali ħalli anke hemmhekk niżguraw li għal banek għas-swieq finanzjarji ikun hemm biżejjed flessibilità, biżejjed seta' ħalli jiġi użat il-mezzi li diġa inataw mill-sibi ħalli dawn il-mezzi jiġun jattati fl-ekonomija. Imbat, il-punt liħor, il-kompetittività u it-kabbir. Insemmi il-dejn privat u koll, mux biss dejn publiku, ma livello li ta' dejn privat fl-Europa, nitkelmu dwar iż-żida ta' opportunitajiet ta' finanzi, l-investiment fl-innovazzjoni fuq livell Ewropew kif ukoll livell nazzjonali u lokali ħalli jiġi aċċertat li aħna mhux biss ikonna privativi ġodda, ideat ġodda, imprenditorijat ġdid, imma niżguraw li dawn l-innovazzjoni jitlu fis-suq u jagħmlu differenza fil-ħajja ta' kuljum ta' dak li jkun. Ek biss nistaw narġaw nista' jista' jarġa' jkollna tkabbir sostenibbli l-aġenda diġitali, il-tibdil fil-klima għandna nifukaw fuq dawn affarijiet oħrajn. L-aħħar punt ta' rapportijaj, dibattitu fundamentali dwar il-qafas ta' gvernanza ekonomika, il-parti dwar l-accountability demokratika. Intom tinsabu hawnhekk naturalment għaliex tridu diżguraw li dan id-dibattitu isib iktar mod demokratiku possibbli. Insemmu ir-rapport ta' Trojka f'termini speċifiċi li tfassal il-Parlament Ewropew sena li għaddiet imaqdar il-mod ta' kif it-trojka operat fl-modi u jitlob sabiex dan l-istrument ikun parti mill-metodu komunitarju normali u l-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni normali fil-qafas intergovernattiv, eh, il-qafas ta' gvernanza, skużawni. Nsemmu iż-żona euro tista' tiġi rappreżentata għandha tiġi rappreżentata fuq mill-istituzzjonijiet internazzjonali ħalli jkun hemm impatt aħjar jew aktar impatt f'dawn l-istituzzjonijiet fuq dawn l-istituzzjonijiet internazzjonali. Ir-rapport minnaħa jiffoka fuq il-qafas ta' gvernanza li għandu jiġi mħaddan u kol fl fuq l-użu ta' flessibilità ħalli ikun żgurat illi l-istati membri iħadnu jagħmluhom tagħhom dawn is-CSRs u japprovaw kull sena huma stess fil-Kunsill dawn is-CSRs. Imma jekk japprovaw mbagħad jumej wara imorru f'pajjiżhom u jagħmlu diskorsi ieħor. Imma huma dawn is-CSRs li ġew nfassla mill-Kummissjoni approvati mill-Kunsill l-Istati Membri kollha wieħed irid iħaddanhom, irid jagħmilhom tiegħu, irid jimplementhom illum qegħdin naraw illi 10 sa 15% biss ta' rakkomandazzjonijiet li qed jiġu implementati u 40% qas biss qed jiġu konsidrati jew laqas biss bdiet id-diskussjoni fl-istati membri dwarhom. U hemmhekk l-istati membri għandhom iva iħadnuhom daqsxejn aktar dawn is-CSRs. President, malaj malajr dak kien tiket perspettiva dwar l-erba pilastri ta' rapportijaj saper għanal dan id-dibattitu jina zgur l-gruppi kolla l-membri kolla ta' dan il-parlament l-huma involuti fl-abbozzar ta' rapport dwar il-semestru Ewropew ħajatukom widen ħajisimawkom u ħajqisu l-kommenti ta'kom għalli aħna fil-ġimgħat li ġeja ħankun qegħdin nadottaw rapport tagħna u rridu niżguraw illi nsibu kemm jista' jkun kompromessi fost il-gruppi politiċi. Grazzi ta' sew, grazzi li rapporter ngħaddi l-kelma li shadows. Shadows tal-gruppi politiċi. Is-sur Darius Rosati. Nixtieq infakkarkom jgħid il-President massimu ta' tliet minuti għal kull intervent. Grazzi President. L-ewwel nett nixtieq nrotħar il-rapporter tagħna li sur Debaker għal biċċa xogħol tas-sew eċċellenti fuq dan ir-rapport. Il-grupp tal-PPE jaqbel ma' ħafna mill-punti ewlenin ta' dan ir-rapport u nemmen illi badna rotta tajba. Ħalli fl-aħħar ikonna rapport illi jindirizza l-iktar punti importanti. Tinni waħda mill-ewwel evalwazzjonijiet ta' semestru Ewropew. Nemmen illi hawn xi ħaġa waħda importanti hawnhekk, il-ħtieġa li niżguraw li rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż jittieħdu u qed jittieħdu bis-serjetà minn kull stat membru. Il-kwistjoni ta' ownership hawnhekk hija tassew importanti. Naqbel mar rapporter irridu nxamlu l-kmiem ħalli CSRs jiġu trattati mill-istati membri bħala l-pjanijiet propji, pjanijiet tagħhom ta' azzjoni. Ta U hawnhekk naħtaf l-opportunità ħalli nistaqsi l kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali sabiex jagħtu aktar attenzjoni lil dawn is-CSRs. U forsi jisu l-possibilità li jinvolvuhom aktar matul il-proċess, iġifiri. forsi jista' jkollna l-Parlamenti Nazzjonali li jiġu konsultati f'xi stadju jew ieħor tal-proċedura ħalli wieħed ikun jaf x'inhu għaddej u x'tip ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi qed jiġu preparati mill-Kunsill. Imbagħad meta l-Kunsill jieħu deċiżjoni aħħarija tiegħu il-Parlamenti Nazzjonali ikunu jafu aktar x'kienu s-suġġerimenti, x'inhuma suġġerimenti. Dwar il-punti l-oħra naqbel dwar ir-riformi strutturali li għandhom jitkomplu, il-politika monetarja weħida ma tistax tkampa u hemm bżonn ta' politika fiskali kif suppost ħalli ikonna taħlita ta' politika kif suppost. Irridu nwet u suq intern u l-Unjoni Bankarja u wieħed mill-iktar limiti importanti fuq tkabbir bħalissa huwa djufija tal-investiment fl-investiment. Dawn il-punti kollha ġew diskussi matul il-laqgħat tagħna flimkien ma' shadows l-oħra palissa qed inħejju rapport aħħar hemm li ħajkun rapport li ħajjejn kemm l-istati membri kif ukoll il-Kunsill sabiex jagħmlu koordinazzjoni akbar tal-politika ekonomika. Grazzi. Issa fisem l-SND Tiborzani. Kur. Grazzi President. Nirringrazzja li sur debaker jena u kol għal-ħidma tijaw għalix nemmen illi badna triq tajba. Dan il-rapport il-membri tal-grupp tijaj, fostom jena stess, resqu ressaqna bosta emendi kif konna għedna li ħanamlu. Il-kompromess li qed jessawar huwa kompromess li jidher li ħajkun tassew. Tajjeb Xi każijiet jinkludu wkoll l-istennijiet tal-grupp SND diġà minn dan l-istadju. Minn flok eh, ħan indirizza l-ewwel verżjoni jiena nishti nisħa dwar xi direzzjonijiet ewlenin, xi punti ewlenin illi għandhom jiġu inklużi fir-rapport jew għandhom jinbidlu fir-rapport u li huma ta' priorità ewlenija għal grupp tagħna. Ippermettuli insemmi tliet punti minn dawn. Aħna ma naqblux ma l-istqarrija li riformi strutturali li ma jisux restrizzjonijiet setaw bdew l irkupru ekonomiku kullim kien fl-Ewropa ma naqblux ma dan hemm sinjali pożittivi ta' bilħaq iżda. Dawn l-aħħar snin u rewna illi restrizzjonijiet minnhom nifisom ma jmexxunix il-qudiem u xi drabi xi gruppi soċjali jitpoġġew f'sitwazzjoni imwera fis-soċjetà. Nemnu illi il-rapporter jagħmel sew illi jagħti attenzjoni rwol tal-proprjetà pubblika. Fl-istess ħin f'punti oħna oħra aħna sibna kompromess jew mixin lejn il-kompromess lejn kompromess aċċettabbli. Hemm kwistjonijiet oħra li nemmen li għandhom jiġu indirizzati nhar il-ħamis fil-laqgħa tax-shadows. Spiritu ta' negozjati huwa wieħed lider ta' sew tajjeb. Nixtieq insemmi id-deskrizzjoni tal-pożizzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol, priorità ewlenija għall-grupp tagħna. Mhuwiex skurs il illi aħna fassanna kompromess illi jista' jiġi approvat. Hemm ċans kbir li jiġi approvat. Nixtieq nirringrazzja il membri tal-Parlamenti Nazzjonali għall-involviment tagħhom, sem tagħhom hawnhekk. Huwa importanti li nisimgħu l-femijiet tagħhom dwar is-CSRs u s-semestru Ewropew, grazzi. Grazzi għal ICR San Poterho. Grazzi, President. Kif għat fl-ewel diskussjoni, is-sur Debaker għamil bitċa xogħol ta' sew tajba fil-lista li wata tal-problemi ewlenin fl-ekonomija Ewropej. Ir-rapporter għamil osservazzjonijiet korretti dwar is-setturi speċifiċi eh, li għan fihom hemm bżonn ta' modernizzar tal-ekonomija Ewropea, pajjiżi, Finlandja, Ir-riformi jirrigwardaw is-settur tal-kura tas saħħa sigurtà soċjali u s-sistema tal-pensjonijiet. L-ISR jilqa l enfazi b'saħħtu fuq l-importanza tal-investimenti pubbliċi, skużaw, eh, skużawni privati, u l-impatt fuq it-kabbir. Iġifiri, jena bejn dwar naqbel ma' rapporter dwar il-problemi li qed jiffaċċaw l-istati membri fl-ekonomiji tagħhom naqbel ma' soluzzjonijiet irakmandati ċaħġa li ma naqbilx maħħa. Ir-rwol tal-Unjoni Ewropea meta tiġi biex issib tarf ta' dawn il-problemi, sa ċertu ma naqbilx ma dak li hemm miktub issa l-kompromessi. Uħut minnhom għadhom mhux aċċettabbli għall-ECR. Il-kompromess ke, esse u ve. Aħna kontra il-kompromessi li jippruvaw jagħmlu rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż aktar vinkolanti viżavi l-Istati membri. Per eżempju, l-idea li l-Istati membri għandhom jispjegaw raġuni ta' nuqqas ta' konformità ma' CSRs. Issa, rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż kif tgħid il-Kummissjoni biċ-ċar huma rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq analiżi bir-reqqa tas-sitwazzjoni ta' kull pajjiż u jagħtu gwida, jipprovdu gwida, nixtieq nisħa hawnhekk gwida dwar kif nistgħu nagħtu spinta tkabbir inżidu l-kompetittività e tkabbir u noħolqu postijiet tax-xogħol. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom jiġu meqjusa bħala rakkomandazzjonijiet u għalhekk ma jistax ikun li l-istati membri jiġu sanzjonati għax ma jsegwhomx. Għazbis tad-dinna minn rasna. Il-politika ekonomika għandha tiġi deċiża minn politiċi li jiġu eletti mill-poplu. Ma nistawx natu setat l kummissjoni li mhijiex eletta mill-poplu sabiex il-kummissjoni tikkontrolla jew tissanzjona l politiċi tal-istati membri illi ġew eletti mill-poplu. Issa Marisa Mattijax għal-gwe. Brigada, brigada President. Grazie President. Anke jien nixtieq nagħti merħba lil membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Nixtieq nirringrazzja li rapporter għal ħidma tiegħu. Għanna differenzi kbar fil-mod ta' kif aħna nanalizzaw dan il-proċess ta' semestru Ewropew. Saret ħidma tajba. Anke il-proposti huma tajbin. Ir-rapporter qed jassumi li l-pajjiżi li applikaw ir-riformi strutturali kisbu riżultati aħjar f'dik li hija dak li huwa tkabbir ekonomiku tisħiħ baġetarju. Aħna ma naqblu xejn miegħu. Min kellu isofri l-aktar riformi għandu tkabbir kważi ta' 0 fil-mija. U saħan sitra il-qat zdiet. F'dan ir-rigward, kontrarjament għal dak li qed jintqal fir-rapport, ma naħsibx li nistgħu nitkellmu dwar il-kupru ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, ma nistgħux nitkellmu dwar dan għaliex l-austerità falliet. U ir-reċessjoni ekonomika iggravat il-problemi tal-kontijiet pubbliċi lan kien bil-kontra. Lan kien li jiġu reveduti, li jitranġaw. Imma l-affarijiet marru minn ġottaġen għal ġonnar għalek il-manuvri tal-budget, dawn rakomandazzjonijiet huma limitati u m'hemmx possibilità ta' tkabbir kontrarjament għal dak li qed jipproponi rapporter skontna sabiex ikonna kontijiet pubbliċi fis-sot, aħna irrid ikonna tkabbir u l-impjigi, naturalment, elementi li ma tantx qegħdin jitqiesu f'dan ir-rapport din hija ħasra. Għaliex ninsistu f'dan ir-rapport fuq it-tisih baġetarju xi ħaġa li saret. U għalhekk ħan niġġeneraw l-istess tip ta' problemi li ġenerajna sissa. Imbagħad dwar il-CSRs Is-soluzzjonijiet il-proposti li qed jiġu preżentati qed jiffokaw fuq in-nefqa u d-deregolamentazzjoni tas suq tax-xogħol. Tajjeb wisq, aħna nafu sew illi l-biċċa l-kbira tal-ekonomija Ewropea tinsab f'reċessjoni hemm tkabbir tassew dajef, tassew batut. Imbagħad jekk irridu daqsxejn ta' tkabbir dan huwa possibbli biss jekk iżdiet il-konsum. Irridu nibdlu ta' taħt fuq l-approċċi tagħna, l-approċċi li qed infissruhom hawnhekk. Dan huwa xieda tal-fatt li fir-rakkomandazzjonijiet huwa importanti li ninsistu aktar fuq il-linji ta' politika tana u l politika li hija mirata għaż fis-salarji. Ma jistax ikun li dejjem noħol u prekarjetà Mhux hekk biss tista' mhux hekk ħad l-ekonomija l-approċċi tagħna qed imorru fid-direzzjoni opposta. L-aħħar punt hemm problema profonda ta' demokrazija semestru Ewropew. Irrit jippermettilna sabiex inkunu nistgħu niddeċiedu fuq kwistjonijiet importanti mhux biss fuq livell nazzjonali. L-rapporter, nishtiq ngħidlu illi aħna ma nistgħux insibu kompromessi f'dan ir-rigward għal grupp tal ħador l-Onorevoli Eichhout. Grazzi President. Qegħdin nuru kemmu diffiċli nsibu maġġoranza f'din il-Kamra. Dan qed nuruh lil kollegi mill-Parlament Nazzjonali. Rapporter qed jagħmel sinjali huwa faċli, ejjew naraw. Żmien qed parir, għaliex qegħdin naraw illi hawn żewġ linji ta' firda f'dan ir-rapport. ġifrem, innaħa ta' naħa tax-xelluk tal-Parlament li hija kritika ħafna dwar il-mod ta' kif qed timxi l-gvernanza ekonomika. Sissa kien għan wieħed li jitnaqqas, titnaqqas ispiża tax-xogħol biss u li nifukaw biss fuq il-problema ta' dejn pubbliku. Iżda kulħadd qed jinduna naturalment li hemm problema kbira bid-dejn privat, hemm bżonn ta' aktar bilanċ dak li huwa approċ. U billi nifukaw biss fuq it-tnaqqis tal-ispiża tax-xogħol, kolli ngħid li mhuwiex approċċ soċjali. U bekk spiċċajna f'din u serita u nittama li l-maġġoranza tal-Parlament bil-mod il-mod tibda t-realizza li din mhijiex is-soluzzjoni iżda rridu nsibu maġġoranza. Għalhekk għandna din il-firda bejn naħa tal-lemin u ta' xelluk u l-firda l-oħra kemm wieħed jaħseb li importanti l-gvernanza ekonomika u hekk temnux li hemm bżonn ta' gvernanza ekonomika li tmexxina iva jew le l-kollega tiegħi mill finlandia Finlandiż veru propju ma nafx issa x'tib fil-landisu, imma iva nistgħu nqogħdu ngħidu li għandna l-euro hija xi ħaġa sabiħa mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma jdu nikkoordinaw xejn m'hemmx għalfejn, ejjew ma nħbewx wara subajna, ejdu li ma tridux l-euro daqshekk. Eh, Ħut fil-grupp jistgħu jgħidu dan oħrajn le ma jidher biċċa li hemm firda. Imma eh, ġoranza ċara fil-parlament favur gvernanza ekonomika aktar saħida kif għalina rapporter imma jekk u jrid joħloq din il-maġġoranza fil-parlament irrid daqsxejn ta' maġġoranza mnaħa ta' xelluk tal-parlament ma lissa nisabu f'nofs il-perjodu ta' negozjati qegħdin nippruvaw nagħmlu rapport aktar bilanċat. Filip huwa liberali laqas it-teħtort. Għandu daqsxejn ta' tensjoni liberali qed jibda fuq dan il-pass liberali u qali l-ekonomija sejra miexa fuq ir-rubini u qed nibdew nirkupraw imma forsi qed sinkunu wis ottimisti u xek minħabba l-aħħar zviluppi li kien hemm. Hemm bżonn tarija ġustament. Imbagħad fuq ir-rapport nifuka wis fuq l-ikbar soluzzjoni li għandha tiġi u li ġejja mill-investimenti privati l-kol nafu jekk naraw l-istorja. Xtajdinna li tnaqqis tal-investimenti kienu fis-settur privat kif ukoll fis-settur pubbliku. Nafu li l-investimenti pubbliċi huma importanti wkoll għalhekk ma rridux nidħlu f'diskussjoni fundamentali fejn l-investimenti pubbliċi u privati jkunu aħjar irriduhom it-tnejn, għandna bżonnhom it-tnejn. U dan il-punt għandu jkun rifless aħjar fil-rapport. Iżda jien żgur li sissa negozjati mar-rapporter mixin ħarir u ġala darba huwa jrid din jeħtieġ din il-maġġoranza favur il-gvernanza ekonomika u għandu bżonn tan-naħa ta' xelluk. Il-kontijiet tiegħu jista' jagħmilhom. Ħaġa' importanti ukoll bħalissa fukajna fuq il-gvernanza ekonomika u fuq l-ispiża tax-xogħol. Qed innaqsu l-ispiża tax-xogħol, iva, il-bilanċ huwa importanti wkoll. Er, għalhekk irdu naraw l-ispejjeż tal-kapital, l-użu effiċenti tar-riżorsi biex ikonna gvernanza aktar ibbilanċata. Biex nikkonkludi, President, fl-aħħar mill-aħħar irridu aktar CSRs fuq l-evażjoni tat-taxxa. Xi ħaġa tassew importanti jekk irridu niddiskutu l-finanza ekonomika qed nara xi kollegi mill-Olanda f'din il-Kamra. Wasal iż-żmien illi l-Olanda u kol tirranġa l-pjanar fiskali taħħa u jien tassew et nieħu gos li nista naħdem fuq dan il-punt. Grazzi. Now, uh, I have a speaker from... Għandi kellim il-FTD, ma nafxie kux uh, Shadow Rapporter, imma biex nalqu round ta' gruppi politiċi ħanati il-mikrofonu li sur Oflin. Grazzi. Jiena għandi ftit problemi bit-test l-ewwel waħda semmiet diġà fejn qed ngħidu li l-irkupru għaddej imma fir-realtà qegħdin naraw li mhux minnu. Mbagħad ħaġa oħra li diġà semmiet illum illi l-gvernijiet iridu jsegwu aġenda ta' riforma skont dak li jgħidu l-istituzzjonijiet Ewropej meta huma jridu jagħtu kont il-Parlament Ewropew u mbagħad politiki unifikati tal-żoni euro fuq kollox dara jisħaq fuq il-punt illi eh, munita għanda bżon, munita waħda għandha bżonn pajjiż wieħed u gvern wieħed u għalhekk il-pajjiżi ta' żona euro qegħdin f'siq naħa waħda u b'siq naħa l-oħra. Bżonn ta' iktar koerenza ekonomika biex inkabru il-prospetti għad kabir. il-triq barra minn dal problemi kollha hija ċara, diffiċli ma ċara għanna n-xolju l-euro, natu l pajjiżi l-possibilità illi kollum rati tal-interessi tagħhom, rati ta' kambju uh, illi flutwa u l-izmantellar tal-euro mux se jkun faċli imma sakemm tamlu dan se tibqaw imwaħlin hemmhekk għaliex u jien dan nista' minix parti mid zona euro u parti tal-problema li wieħed ikun waħħal fija u tonqos ukoll ma' żmien Issa nibdew b'interventi mill-parlamenti nazzjonali nati il-mikrofonu li żewġ kollegi mill-parlamenti nazzjonali u tnejn mill-parlament Ewropew. L-ewwel għandna l-Huba Fuchs mill-Kunsill Nazzjonali tal-Awstrija. Thank you, thank you very much. Grazzi ħafna, aħna nirringrazzjaw l komitat Ekon tal-li stednu il-rappresentanti mill-Parlamenti Nazjonali għad-dibattitu l-lum fl-Austria tisiru eh, passi biex jiġi adottat eh, il-proċess il dwar il-budget fost is-suġġetti l-iktar importanti hemm ukoll l-iżvilupp ta' proposti għal armonizzazzjoni aħjar tal-proċeduri budgetarji nazzjonali skont ir-rekwiżiti ta' semestru Ewropew dan għandu minn jirrikjedi l-involviment tal-Parlament tal-Awstrija fil-programm ta' stabilità, program ta' riforma nazzjonali u l-abbozz tal-pjanijiet tal-budget u anki l-involviment f'dibattitu fuq ir-rakkomandazzjonijiet u l-implementazzjoni tagħhom. Il-Kumitat tal-Budget talab l-Uffiċċju tal-Budget tal-Parlament li jikkommenta fuq ir-rekwiżiti tal-Parlament f'dan ir-rigward ħafna strumenti għall aktar involviment minnaħat tal-Parlamenti Nazzjonali bħal per eżempju possibilità li jitolbu l-Kommissjoni Ewropea biex tikkommenta fuq l-evalwazzjoni tagħhom tal-pjanijiet nazzjonali budgetarji li jridu jkunu splorati fil-ġejjeni. Grazzi. Grazzi. Immiss lil-Katalin eh, Sobor mill-Parlament Ungeris. kur Grazzi ħafna, President Signori. Grazzi tal-istedina ta'kom din għalina jalla importanti ħafna fuq semestru Ewropew. Semestru Ewropew huwa fil-qoċċata tal-aġenda tal-Parlament Ungeriż. L-Istrateġija Ewropea 2020 u l-implementazzjoni tagħha ġew diskussi fil-parlamentana fil-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej. Kollegi, is-sena li għaddiet kienet l-ewwel darba illi kien hemm evalwazzjoni ta' paġna imħejjija għal kull stat membru il-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż ġew diskussi u kif sejrin il-pajjiżi fl-implementazzjoni tagħhom. Aħna wkoll iddiskutejnihom dawn ir-rakkomandazzjonijiet u eh, għal dak li kien rakkomandazzjonijiet għall-Ungerija kull sena jirrepetu għomna. Iġifiri għanna bżon iktar ħin biex nimplementawhom. Il-gvern jaqbel ma' ċerti rakkomandazzjonijiet imma hemm oħrajn li aħna ma naqblux magħhom. Dawn huma eh, rakkomandazzjonijiet dwar il-tassazzjoni din hija responsabilità nazzjonali. Ovvjament il-Kommissjoni Ewropea u l-Gvern Ungeriż ma qablux fuq dan il-punt imma din is-sena il-Kommissjoni Ewropea qablet ukoll fuq il-programm ta' xogħol pubbliku li aħna kellna bżonn fl-Ungerija rrid nisħaq fuq xi ħaġa. L-Kummissjoni kienet qablet ukoll illi il-kundizzjonijiet ta' xogħol tan-nisa tjiebu mod partikolari għall-ommijiet illi jerġgħu imorru lura għax-xogħol wara li jkunu weldu. L-Ungerija għamlet sforzi kbar biex tiżgura li kunem disċiplina fiskali u il-tkabbir beda xiftit f'dawn l-aħħar xhur. Aħna eh, għamilna kompliment u koll mal-zidna mal-implementazzjoni, l-sforzi biex nimplementaw l-istrategija Europa 2020. Issa dwar partiċipazzjoni tal-istati membri, aħna għanna dritt esklusiv fuq l-adozzjoni tal-budget nazzjonali. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you. Grazzi ħafna. Issa naddu għal membri tal-Parlament Ewropew, is-Sinjura Ivana Maletic. Għallim preti dawelċi, pozdravljam sve. Grazzi. Jiena nati merħba l-kollegi kollha mill-Parlamenti Nazzjonali u l-kollegi tiegħi mill-Parlament Ewropew. Aħna inna niddiskutuhom ħafna ir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż b'mod partikolari l-implementazzjoni tagħhom. F'dan il-kuntest ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali huwa importanti ħafna għalhekk jiena nistaqsi għalfejn fejn hija l-Kummissjoni Ewropea illi eh, tagħmel supervizjoni ta' l-implementazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet naħseb illi tkun ideja tajba li jkun hemm involviment aktar qawwi mill-parlamenti nazzjonali għaliex il-parlamenti u l-gvernijiet fuq livell nazzjonali għandhom ir responsabilta li jimplementawhom ir-rakkomandazzjonijiet biex ikun hemm aktar tkabbir u żvilupp Jena nishtiq ukoll nirringrazzja l rapporter għal rapport eccellenti tiegħu u nirringrazzja l sinjura Danuta Hubna li permezz tal-emendi tagħha saħqet fuq l-importanza li norbtu l-politika ekonomika mal-politika ta' koeżjoni u rritu kol kemm importanti illi aħna nuża l-fondi Ewropej strutturali u ta' investiment biex nifinanzjaw politiki ekonomiċi u riformi tagħhom li huma proposti fir rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. Dan jagħmel il-politika ta' koeżjoni mirata aħjar lejn l-iżvilupp u aħna dan irridu niksbu mill-2014 sa l-2020 Fl-aħħarnet dak li naħseb li huwa ta' importanza partikolari huwa dawn. L-elementi essenzjali ta' tkabbir huma il-reformi strutturali, konsolidazzjoni fiskali u l-investiment imma dak li jiġri spiss fl-istati membri. Huwa li l-konsolidazzjoni fiskali twassal għal tnaqqis ta' inċentivi għad kabbir u dan iwassal għal tnaqqis fl-investiment u il-riformi ġimplementati fermin as pass fermin as maġel għalhekk jien naħseb li l-istati membri għandhom bżonn li jkollhom biżejjed flessibilità biex jimplementaw il-pjanijiet jekk għandhom pjanijiet u jekk juru illi kunu kapaċi li jimplementawhom. Naħseb illi l-Istati membri għandhom ikollhom il-possibilità li jitolbu deroga għal perjodu ta' aġġustament eh, fiskali miflok ma jagħmlu l-affarijiet blaġla u li dan mbagħad waqafhom milli eh, jimplementaw riformi u jwaslu għal iktar investimenti. Sinjura Ferreira se nitkellem bl-Ingliż biex inħaffef. Nirringrazzja l rapporter għax xogħol illi għamel. Nati meħba koll il-rappresentanti tal-parlamenti nazzjonali għaliex naħseb li dak li qegħdin niddiskutu bħalissa huwa punt importanti ħafna. Is-semestru jinvolvi zida sostanzjali ta' setat eh, intrusivi tal-istituzzjonijiet fil-budget u pjanijiet budgetarju tal-istati membri. Għalek eh, naħseb li huwa importanti illi l koll kemm maħna nifmu xifisser dan u x'inhu l konsegwenzi ta' dak li aħna niddeċiedu. Dwar ir-rapport innifsu hemm elementi li huma pozittivi fil ferma tagħna pal pereżempju l-ġlieda kontra l-frodi u l-evażjoni tat-taxxa, l-rieda li eh, nikkompletaw l-Unjoni Bankarja li nwettqu l-Istrateġija 2020 imma naħseb li r-riżultat ħari ta' dan ir-rapport fir-rigward tal-grupp politiku tagħna se jiddependi fuq messaġġ li jikkonferma it-tip ta' strateġija li eh, segwejna jew li jinkludi Eh, eh, anki aġġustament ta' dik il-politika kollox jiddependi fuq ir-riżultat tal-kompromessi u n-negozjati. Aħna naħsbu per eżempju li jekk ir-riżultat aħari jinkludi eh, tfaħir tal-agenda li kellna sissa u li neżagġeraw fuq kemm kien hemm irkupru aħna maħnis se naċċettaw. Data reċenti tikkonferma li iż-żona euro edha tikber eh, brata ta' 0.8% hemm periklu ta' deflazzjoni u anke l-Bank Ċentrali Ewropew eh, irrikonoxxa l-fatt li l-kondizzjonijiet tas-suq ma jippermettux li jitħadmu politiki monetarji tas-soltu għalhekk qegħdin ifittxu miżuri straordinarji anke riformi strutturali intużaw bħala uh, tip ta' kura jew soluzzjoni għal kull tip ta' problema għalek eh, għanna agenda illi prova tamel wis eh, pass maġġel zzejiet u dina waslet tal-staġnar fl-ekonomija b'ħafna zbilanċi interni fejn memx talba la minnaħa tal-konsumaturi u laqas minnaħa tal-investituri. Din hija xi ħaġa illi rridu imbidluwa u anki il-konformitaj mal-rakkomandazzjonijiet eh, speċifiċi għal kull pajjiż titlob il-kwalità ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet tkun indirizzata sew u diskussa kif imess. Ġifiri aħna għandna diffikultajiet kbar li naċċettaw suġġerimenti bħal per eżempju li wieħed jgħid illi l-investiment pubbliku mhux pożittiv imma l-investiment privat u le hemm it-tajjeb u l-ħażin fiż-żewġ naħat aħna rajna wkoll illi l-investiment privat eh, mhux dejjem kien l-aħjar tip ta' investiment u tnaqqis tas-salarji mingħajr investiment U koll huwa miex ideja tajba u miex soluzzjoni għassu Ewropew f'dinja globalizzata. Għalek eh, Aħna issa rridu naraw kif se jevolvu in negozjati ma' rapporters u shadow rapporters sakemm naslu għal-vot finali. Imma grazzi tal-li tajtuna l-opportunità li niddiskutuh. Grazzi ħafna, Eliza. Issa nerġaw naddu għal-Parlamenti Nazzjonali. Birute Besajte mill-Parlament tal-Litwanja. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nishti nirringrazzjak għal din id-diskussjoni u anki għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż. Jiena rrid ngħid illi l-Litwanja hija fost l-10 pajjiżi li m'għandhomx zbilanċi makroekonomiċi imma jekk wieħed jistaqsi eh, il-ċittadini tagħna jekk mhix lesti li kuntenti jgħixu fil-Litwanja, ħafna minnhom jgħidu le iktar minn iva. Jiena nixtieq niġbet l-attenzjoni tar rapporter fuq il-tisħiħ ta' nuqqas ta' ugwaljanza fl-ekonomija globali u b'mod partikolari fl-Unjoni Ewropea. Il-distak bejn il-sinjuri u il-fqar huwa l-akbar mill-tini mit-tmim ta' tini gwerra dinija sissa u hemm ukoll il-problema ta' żieda tal-faqar fost nies illi jaħdmu. Jena nixtieq niġbet l-attenzjoni tal-Kommissjoni u tal-Rapporters dwar sistema ta' riforma ta' taxxa iktar ġusta u anki biex nindirizzaw l-evażjoni ta' taxxa. Għaliex jekk aħna irridu status demokratiku, jekk aħna ma rridux illi il-forzi tal-lemin tal estrem u forzi populisti jissaxħu, din il-problema irridu nindirizzawa, irridu nsibu soluzzjoni għalija ċerti riformi għandhom bżonn ikunu posposti wkoll minħabba l-kriżi bejn l-Ukrajna u l-Russja għaliex il-Litwanja per eżempju eh, nuqqas ta' tkabbir fil-GDP minħabba l-embargo fuq il-prodotti agrikoli. U eh, l-aħħar punt li xtaqt namel hija huwa punt dwar is-sigurtà fil profista tal-enerġija. Il-Litwanja qiegħda tagħmel ħilita biex ikun hemm eh, dawn il-konnessjonijiet transkonfinali. Aħna eh, se jkollna eh, l-LNG sal-aħħar ta' din is-sena u nixtiequ niġbdu l-attenzjoni tal-kollegi tagħna fil-Latvja u anki tal-Kummissjoni Ewropea biex ikonna dan il-pipeline mill- eh, l-LNG għal inċikulnis. Anki il-grids tal-elettriku il-Litwanja għamlet ħafna dwar il- biex ħadmet ħafna fuq il-grid bejn il-Polonja u l-Litwanja. Imma aħna xorta imħazbin dwar il-xol li qed isir min-naħa tal-Polonja. Jiġifieri għal darboħra jiena nirringrazzjakom għal eh, din id-diskussjoni eh, u grazzi wkoll tal-li tajtuna l-opportunità li nikkummentaw min-naħa tagħna. Grazzi ħafna immess issa il-rappreżentant mill-Kamra tar-Rappreżentanti tal lolanda Sur President, jiena nirringrazzjak u l-Komitat Ekon tal-li organizzajtu dan l-iskambju ta' opinjonijiet interparlamentarju. Issa dwar il-mistoqsijiet li għamiltunna xinu ma l-aħjar prassi fl-Olanda, l ewwel net hija l-filosofija li nħadnu illi kumitati settorjali tal-parlamenti għandhom ikunu responsabli għal politiki tal-, -politiki tal tal-Unjoni Ewropea anke fil-qasam fil tagħhom ukoll imbagħad dwar ir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż għall olanda fuq il-budget, seħħa pubblika, pensjonijiet, eċċetera. Unbat id-dibattitu plenarju fuq il-Programm Nazzjonali ta' Riforma u ta' Stabilita irrid isir qabel ma l-gvern jibba dan il-programmi fi Brussel sabiex il-parlament ikun jista' jaddottom, jaddattom. Umbat wara eh, mozzjoni mill-parlament il-gvern jagħmel segwitu fuq is-CSRs b'mod espliċitu fil-budgets proposti. U issa nixtieq ngħid kentejn fuq il-pjanijiet li għandu l-gvern għall-2015 f'dawn l-aħħar snin il-gvern Olandiż ħa miżuri qawwijin ta' austerita illi waslu f'nqas ta' deficit budgetarju minn 4.5% tal-GDP fl-2011 għal 2.8% tal-GDP ta' f'din is-sena. Għas-sena id-dieħla mhux beħsibhom ikun hemm tnaqqis iktar fil-budget tal volja ħafna mill tnaqis li saru qabel u riformi għadhom qegħdin ikunu implementati. Fortunatament l-ekonomija tagħna ħirġam bil-mod il-mod mir-reċessjoni din is-sena, pereżempju l-ispejjeż l ta' kura ta' saħħa għadin jitnaqsu b'mod sinifikanti permezz ta' deċentralizzazzjoni eh, għal uh, livell municipali u qegħdin nofru uh, kura tas saħħa um, propju iktar maħsuba b'mirata lejn il-pazjenti, il anki il-fattur ta' uh, sostenibilità, l-indikatur tal-Komissjoni għanna eċċess fija fl-Olanda u maċ għanna proċedura ta' deficit eċċessiv. Grazzi ħafna. Issa lura għal membri tal-Parlament Ewropew u issa imess il-diko Galpelz. Grazzi ħafna President kollegi. L-ewwel net permettu li nati merħba l rappresentanti mill-parlamenti nazzjonali din huwa importanti ħafna li konna laqat ta' dan it-tip fejn ikunu nistgħu niddiskutu dawn is-suġġetti importanti jiena nixtieq nitkellem fuq żewġ punti. L-ewwel parti tal-intervent tiegħi huwa mistoqsija lil Kummissjoni Ewropea u mbagħad fit-tieni waħda eh, parti se nikkummenta fuq ir-rapport. Ħafna kollegi semmew il-problemi li hemm fl-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż u qalu illi il-kelma rakkomandazzjonijiet fiha nfissa tfisser illi għandu jkun hemm kooperazzjoni bejn iż-żewġ imsieħba rakkomandazzjoni jekk tkun ambizjuża biżejjed u tkun utli għall-istati membri hija ħaġa tajba. Jien naħseb li hemm problemi miż-żewġ naħat hemm direzzjoni li hija kompletament inaċċettabbli għalija. Jiġifieri li wieħed qatt ma jista' jaħseb li rakkomandazzjoni tkun obbligatorja u li wieħed jista' jiġi issanzjonat jekk ma japplikax jew jimplementax rakkomandazzjoni qatt ma tista' tasal għall-effiċjenza b'dal mod, jiġifieri l-metodoloġija trid tinbidel. Issa dwar ir-rapport jiena nixtieq nifraħ lil l awtur l-istruttura hija perfetta imma jiena ressaqt bosta emendi għal xem elementi li huma neqsin. Jiena naqbel mal-kollegi tiegħi illi qalu illi hemm ħafna xisir u li dan it-kabbir ekonomiku għadu mhuwiex konvinċenti bizzejiet. Għalhekk l-emendi illi ressaqt jikkonċentraw fuq uh, it-tisħiħ tal-possibilitajiet u settur wieħed importanti il-saxħa li għanna u dina maħniex għedin nużawa hija issu intern li għanna. Dan huwa punt ta' qawwa huwa pilastru illi aħna għanna insaħħuh. In u jiena propos, għamilt proposti f'dan ir-rigward. Naħseb illi jekk aħna jirnexxinna nkomplu nsaħħu s-suq intern ikunu nistgħu nikkontribwixxu għall-irkupru ekonomiku. Il-possibilitajiet x'inhuma? Il-possibilitajiet huma l-kumpaniji żaru medji inna ngħidu din u xorta waħda l-SMEs qegħdin jiffaċċaw problemi kbar b'mod partikolari ta' natura finanzjarja għaliex m'għandhomx aċċess għal finanzjament tkabbir ekonomiku, innovazzjoni, impiegi, integrazzjoni soċjali jistaw jiġu eh, sprunati jekk ikun hemm SMEs li jaħdmu aħjar. Għalhekk naħseb li tkun idea tajba jekk aħna f'dan ir-rapport ninkludu programm finanzjarju strutturat jew metodi alternattivi li jistaw jgħinu li l-SMEs jiżviluppaw. Jiena fukajt ukoll fuq it-tassazzjoni f'waħda mill-elementi tiegħi kien hemm xi kollegi li semmew dan u qalu illi it-tassazzjoni hija responsabilta nazzjonali u jiena naqbel magħhom imma fl-istess ħin irrid ngħid xi ħaġa oħra semmejta fuħda mir-rapporti li ktibtina fuq it-tassazzjoni l-evażjoni tat-taxxa u il-tibdil fir rati ta' taxxa għandna bżonn ta' aktar informazzjoni dwar dawn il-punti. Grazzi. Grazzi ħafna, l-essendi Rugbajer. Grazzi, Sur President. Jena u koll nati meħba l-kollegi tal-Parlamenti Nazjonali u l-Filip Berbaker għal-rapport tijaw il għal-ħafna affarijiet li nistaw naqblu miegħu u affarijiet oħrajn ma nistawx naqblu miegħu. Jena nixtieq nibda dak li għalet Eliza Ferreira hemm assunzjoni fir rapporti li aħna ma naqblux illi ngħidu l-investimenti privati jwaslu għal iktar kabbir milli investiment pubbliċi u li huwa iktar interessanti li jkollna investimenti privati inti semmejt ħafna investimenti privati eh, li juru wkoll li l argumenti għak mhux tajjeb hemm l-eżempju eh, tar-Renju Unit hemm il-kriżi bankarja illi eh, aħna m'għandniex ninsuha ma l-investiment privat mhuwiex kontrollat forti su affarijiet affarijiet oħrajn jekk jiena nieħu eżempju minn pajjiż tiegħi hemm Caterpillar u oħrajn dawn ukoll huma eżempji li mhumiex rilevanti. Għalhekk hemm bżonn illi Nsibu bilanċ bejn l-investiment privatu dak publiku u rrit nisħa illi minnajr investiment publiku fu il-zone industrijali, il-highways, il zone industrijali il highways l investiment privat ikun ħafna inqas effiċenti. -effic jekk il-komunità fjamminga eh, deċidiet illi tinvesti fil-ring ta' torro għallek bat l-affarijiet l-oħrajn jistaw jaħdmu aħjar u l-investimenti pubbliċi huma tajbin u huma investimenti reali. Aħna maħniex qegħdin narmu il-flus barra mitti. Naħseb il-li dini jemmen dar wieħed ta' min jevalwa. Oh, the next. Mela, il-kalimi li mis u ċaran Lynch, chairman tal-Kumitat um, tal-Finanzi tal-Parlament Irlandiż. Thank you. My apologies. Grazie ħafna. L-għanet nix ringrazzjakom ta' li għedin tiddiskutu eh, dan eh, eh, u Kif tafu, din huwa l-ewwel darba li l-Irlanda parteċipat fis-Semestru Ewropew dan minħabba li aħna għamilna program ta' ġustament li kien ta' suċċess u konna l-ħakna l-impenji kollha u dan fil-Diċembru tal-2013 il-data li ħarġet uh, il-ġimgħa l-oħra, uh, data statistika, hija ta' inkoraġġiment il ministru tal-Finanzi sa' reviżjoni tal-tkabbir minn 4-5% barra minn hekk eh, eh, eh, u koll bizna l-mira ta' 3% tal-GDP għal-2015 u għalek nkun għadin ilħu l-lanijiet um, tal-budget struttural il- parlament ħadem ħafna fil-proċess eh, ta' semestru ta' din is-seta kemm permezz tal-Kumitat tal-Finanzi u anke mal-imsieħba ehm, l-oħra li għandhom xaqsu mal-programm tal-riforma. U il rekomendazzjonijiet ġew diskussi ma' ħafna ministri differenti li eh, kienu inkludu wkoll il-Ministru tal-Finanzi u anka l-Ministru tal-Affarijiet Barranin u il-Kumitat eh, tal-Affarijiet Barranin u anka dak tal-Entrapriżi u tal-Innovazzjoni din qed insemmiħ eh, qabel id-diskussjonijiet dwar il-budgets mm, anka aħna meta sidinjom din is-sena ednijom biex ednilom biex għadu attenti għal rekomendazzjonijiet qabel ma joħorġu ma bil-sottomissjonijiet tagħhom dawn il-laqat kif diġà semmejt. Kienem Kien hemm l-opportunità li wieħed iħares lejn dawn il-rekomendazzjonijiet u uh, naraw kif jiġu implementati u anke l-impatt li ħajkollu fuq is-setturi differenti ekonomiċi. Dan l-involviment ikompli issa wkoll waqt qed nitkellem u ħafna kumitati li qegħdin jagħmlu il preparament u jagħmlu monitoraġġ għal uh, pjanijiet tal-budget mal-ministri relevanti u evidenti għalin inqas l kas tal-Irlanda illi dawn il-CRDs huma importanti ħafna e huwa għodda importanti biex aħna nkejlu l-istat tal-ekonomija u anka l-Parlament Nazzjonali biex ikun hemm il-benchmark fuq il-gvern, pero irrit nejt illi il-time frame bejn il-publikazzjoni ta' CSRs u l-adozzjoni mill-Kunsill ġenerru anka l-Komitat Ekonomiku hemm e, huwa tajb li wieħed tajjeb iż-żmien biex ikun hemm biżgħet ħin biex il-Parlament jagħmel reviżjoni ta' dawn ir-rekomandazzjonijiet, reviżjonijiet eh, ta' dan is-semestru eh, wassal għal pubblikazzjonijiet tal-AGS u hemm emrs qabel u anka l-espansjoni tat-timeline jgħin ħafna U jekk inkomplu ntejbu dan ikun tajjeb ikun opportunità aħjar forsi għal parlament u l-Parlamenti Nazzjonali biex jiltaqgħu jiddiskutu l-rekomandazzjonijiet anka f'dan il-punt kritiku tal-proċess. U bħala konklużjoni, sur President, il-CSRs eh, huma prattiċi u relevanti għall-ekonomija tal-Irlanda rekwizit li wieħed jiffoka taħt li jinżel taħt il defizit 3% ħajjajn biex ikun hemm aktar fiduċja u sostenibilità fl-ekonomija, imma il-konsolidazzjoni fiskali tkun eh, taqbel ma dan u dan ix insemmih ukoll u jmur lura lill-Presidenza Irlandiża dan irid jaqbel miżuri l-istess miżuri fil-investiment produttiv u aħna nistaqsu nfusna. X'inhuwa lan tal-semestru Ewropew din il-mistoqsija għandha x'taqsam ukoll mal-kunċett kontabilta u leġittimità demokratika. Jiena nixtieq li nara rekomendazzjonijiet jifukaw fuq l-investiment kapitali eh, fil-proġetti tal-medda ta' żmien twil. Eh, imma eh, barra minn hekk irid hemm bażi ta' dividend soċjali, irid ikonna wkoll rekomendazzjoni speċifika għall-Unjoni Ewropea mhux biss għall pajjiżi individwali, hekk kif aħna ħarġin minn dan il periodu ta' kriżi. Il-programm Ewropew mhuwiex biss dwar wieħed jibbilanċja il-balance sheets u l-Irlanda huwa eżempju ta' dan imma huwa dwar l-iżvilupp tal-proġett Ewropew li ġi maħluq fil-erbejnijat u għalek għal-kem hemm xi ġufija fil-modell ta' dan is-semestru wieħed jista' jgħid li huwa wis konċentrat fuq il-pajjiżi ma rridu nizvilupaw aktar. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Għanna rekomandazzjoni minn mill-żona Euro imma għal għall unjoni Ewropea. Issa Edwardo Cabrida, il-ċer tal-Komitat um, tal-Finanzi u tal-Budget tal-Parlament Portugisa. Grazzi ħafna. Nasbu li huwa importanti ħafna li kuna din l-opportunità l-parlamenti nazzjonali illi jitkellmu eh, ma dan il-komitat um, tal-parlament u biex nkun nistgħu niddiskutu dan il-semestru um, eh, Ewropew flimkien. Fil-kuntest tal-kriżi Ewropea ma kienx hemm biżiet koordinazzjoni tal-politika ekonomika u anka partiċipazzjoni demokratika kienet nieqsa kien ikun hemm aktar leġittimità għal dawn il-miżuri biex niġġieldu kontra l-kriżi u għalhekk il-semestru Ewropew fis-snin eh, inizjali tal-implementazzjoni tiegħu kien id direzzjoni it-tajba fir rigward ta' rabta aħjar bejn id-deċiżjonijiet monetarji u ekonomiċi madwar l-Ewropa u il-rappreżentanti tal-poplu um, li ġew eletti fil-Parlament u għalhekk aħna rridu naħsbu dwar il-limiti u koll li jiġu applikati uh, għal din il-koordinazzjoni. Għalfejn l-Europa edha f'din id-deflazzjoni e bil-kabbir zero u konsolidazzjoni tal-budget f'ħafna pajjiżi li qed jaħdem kontra it-kabbir. Il-Portugal u eżempju tajjeb ta' dan il-Portugal għadu kemm ħareġ minn tlet snin ta' politika ta' aġġustament li kienet monitorjata mit-trojka, id-dejn pubbliku tagħna żdiet għal 43% tal-GDP u Eh, l-ekonomija Portugiża naqset. Eh, Kien hemm nuqqasa kapaċità li ngħinu li l pajizi kompli jiżviluppa. Il-Portugal forsi mux sekher għan eh, dwar dawn il-CSRs fil-kuntest tal-semestru Ewropew. U għalek il-komitat ta'kom għandu bżon iħares lejn il-tħaddim u xol ta' trojka u jara mezzi aħjar ta' kif wieħed jista' jikkordina il-politika fl eh, flimkien ma' dik mal-politika nazzjonali. Irridu insibu forum ta' koordinazzjoni li jagħmluha possibbli għal eh, fiscal compact illi ikun kompatibli ma' tkabbir ekonomiku u it-tfittxija għal kondizjonijiet li joħolqu aktar postijiet tax xogħol. Irridu niġildu kontra l-evażjoni tat-taxxa u niprevjenu milli ikun hemm eh, tax havens fil-Unjoni Ewropea u għalhekk ikun hemm din l-inizjattiva li l-kumpaniji jmorru għal pajjiżi oħra jridu anka naħdmu fuq um, l-Unjoni Bankarja irridu naħsbu b'mod aktar flessibli dwar il-politika tal-budgets e kif inkunu għadin ikkoordinaw il-pozizjonijiet tagħna u dan kollu għal-ġejjini tal-Ewropa u biex nassikulaw li ċittadini Ewropa u jkollhom fiduċja fl-Unjoni Ewropea u aħna li siri naħdmu eh, bħala parlament dwar dan. E ICR Bent Luke. Grazzi ħafna. Ħankun qed nitkellem bil ġermaniż ngħid il-kalemi. L-ewwel eh, qed nibda billi eh, nilqa il-membri um, tal-Parlament Nazzjonali Ġermaniż u importanti li qegħdin hawnhekk illum. Anzi, sfortunatament ma nistax nilqaħħom għax mhux qegħdin u din hija ħasra kbira huwa insult għal dan il-komitat li huma mhux qegħdin hawnhekk eh, dan is-semestru Ewropew um, eh, jitkellem dwar miżuri importanti ħafna anka biex ikun hemm rakkomandazzjonijiet ġodda fil-politika ekonomika eh, li jkunu jistgħu jitqisu mill-istati membri. U kien ikun interessanti kieku kienu hawnhekk li u jitkellmu jirriflettu fuq dan jider illi il-gvern Ġermanis federali mhux qed jagħmel l-ebda attentat biex isegwi dawn ir-rekomandazzjonijiet ah, nixtieq ngħid illi għandna rekomandazzjoni għal riforma ta', sistema ta' taxxa u anka estensjoni tal-baġi ta' taxxa u simplifikazzjoni ta' sistema kollha, imma ma sar xejn minn dan fil-Ġermanja. Laqas ma hemm xi liġijiet ta' din qudiem il-Parlament dan ir-rigward. il parlament dan ir rigward Irridu nbidlu l-pensjonijiet u koll minħabba illi dawn qed waslu għal tassazzjoni żejda fuq il-kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali u il-gvern Ġermaniżonu mhux qed jagħti kasta dan laqas. U għalhekk aħna li qed nitolbu huwa fil-fatt il-kontra ta' dak li qed jagħmel il-Gvern Ġermaniż. Qed imur kontra dak li aħna qegħdin nirrekomandaw l tini u telet pilastru li jkunu msaħħin imma mhux qed isir dan laqas u ħankun ċar dwar dan mem lebda uh, skop il wieħed jipprova daħal l-inkam il-kapitali il kapitali meta l-Bank Ċentrali Ewropej qed inaqqas il-rati tal-interess daqshekk b'mod daqshekk drastiku allura kważi m'hemm xejn eh, rati ta' interess. U għalhekk eh, sfortunatament dawn eh, il-membri mhux qegħdin hawnhekk. Nistgħu nkunu kritiċi u ngħidu illi ir-rekomandazzjonijiet għandhom bżonn jiġu eżaminati fis-sustanza tagħhom il-suġġeriment li jem fil-rigward tal-Ġermanja li titbaxxa it-taxxa imma fl-istess waqt qegħdin ngħidu li mill-inkam tat-taxxa rridu nifinanzjaw ċertu proġetti. Dan ifisser li għandna bżonn aktar taxxi u għalhekk wieħed mistax juża dawn it-tipi ta' argumenti. Rekomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropa u għandhom ikunu eżaminati tajjeb biex ikunu kompatibbli ma' xulxin. Grazzi ħafna. Danuta Hubner issa. Grazzi, President. Nixtieq nagħmel xiftit ftit kummenti fil-kuntest tal-emendi li jiena u eh, xi oħrajn eh, għamilna anke anka kif qalet Ivana Maletiċ, jekk tiftakru tajjeb, meta konna qegħdin niddegozjaw bħala parlament eh, għal um, politika ta' koezjoni ta' um, bejn l-2014 l-2020 aħna introduċejna sistema u miżuri li hum qed jorbtu l-investiment il-fond strutturali tal-investiment ma' governanza tajba u dan flimkien ma' semestru Ewropew u dawn huma riżultat tad diskussjoni li kellna f'din il-Kamra biex ikun hemm użu aħjar u effiċenti eh, tal-fond ta' investimentu strutturali biex eh, tkun tista' din ir-riforma strutturali u jkun hemm l-investiment neċessarju biex nuħorġu minn din il-kriżi u anka biex ikun hemm l-implementazzjoni ta' dawn il rekomendazzjonijiet mm, eh, speċifiċi. Dan ilna insemmuh u għalhekk li hemm il-bidla fir-regolament. Dan huwa marbut mal-fondi u mas-semestru hemm il-ħajja kollha tal-politika ta' koeżjoni anka bl-evalwazzjoni egzante kollha kemmi u l-istabiliment tal-fehmiet eh, u anka programmi oħra u introduċejna il-possibilità li nemmen dawn il-programmi operazzjonali meta dawn il-CSRs jitolbu dan u um, issa qegħdin fis-sena tal-2014 huwa l-bidu tal-perspettiva finanzjarja u għalhekk iż-żmien huwa perfett li nassikuraw li din ir-rabta tkun stabilita tajjeb fir-regolament u li ssir reali u tintuża mill-Kummissjoni u mill-Istati membri biex ikonna appoġġ mhux biss tal-investiment pubbliku imma il-fondi eh, strutturali jifaċilitaw ukoll u jattiraw l-investitur privata fis-sistema. U għalhekk jiena inħoss li uh, dan għandu jiżdied din is-sena fil-rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż u fl-opinjoni għal dan is-semestru eh, Ewropew l-opinjoni tal-Parlament. Grazzi lil Danuta naddu issa għal George Kilġine mill-Parlament Belġjan. Grazzi. Grazzi, President. Grazzi għall-istedina. Naħseb li dialogu bin parlamenti nazzjonali u l-istituzzjonijiet u l-Parlament Ewropew huwa meħtieġ imma irrid jissaħħaħ dawn it-tlet minuti e, biex nintervjenu mhumiex bizzejiet biex wieħed solvi l-konflitt ta' leġittimità bejn ir rakkomandazzjonijiet tal-Kommissjoni u Eh, l-autonomija tal-istati u l-azliet politiċi tagħhom jiena Ewropew konvint imma naħseb illi id-dialogu jippermetti aġġustamenti fiż żewġ naħat li anke l-parlamenti nazzjonali jistgħu wkoll eh, issemmaw leħinom fuq ir-rakomandazzjonijiet li jsiru lil pajjiżi Dan huwa proċess imma sar progress fuq is-sustanza kritika ewlenija li rridu namlu huwa il- il-pass tal-ritorn għal sostenibilità budgetarja u anke għall irkupru tal-ekonomiji tagħna kif nistgħu insaħħu l-finanzi pubbliċi tal-Istati mingħajr ma noħonqu l-attività ekonomika kif nistgħu inħarsu l-politiki ta' investiment tal-Istati li għandhom iwasslu għal ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol fil-ġejjieni kif nistgħu inħarsu in-nefqa soċjali li tiżgura l-istabilità konsum intern illi ħadmu l-ekonomiji tagħna il-konsegwenzi tar-rakkomandazzjonijiet ta' l-Europa għal pajjiż tagħna u għar-reġun Belġu ħafna drabi huma ta' tnaqqis ta' investiment ta' restrizzjonijiet budgetarji illi uh, jagħmlu ħażin ħafna li xi telfu l-fiduċja ta' ċittadini fl-istituzzjonijiet Ewropej. Mbagħad dwar ir-rakkomandazzjonijiet li hemm fir-rapport irrid nisħaq fuq tliet punti ewlenin illi jidr li li mhumiex eh, mawti għabizet importanza l ewwel net l-enerġija, l-użu effiċjenti tal-enerġija li aħna uffiċu li nkunu indipendenti fil-qasam tal-ekonomija fl-Ewropa u essenzjali minn perspettiva ambjentali manki ġeostrateġika qegħdin naraw dana anke fir-relazzjonijiet li għandna mar-Russja, dana semmiħ kollegi oħrajn ukoll, imma anke minn perspettiva ekonomika aħna ma nistgħux illum nifirdu il-kwistjoni tal-enerġija l me kwistjonijiet budgetarji. Din hija xi ħaġa li trid tissemma ferm aktar eh, b'mod qawwi wkoll fir-rakkomandazzjonijiet. Imbagħad it-tieni element, l-element soċjali naħseb illi tnaqqis akkosta kollox tal-prezz tax-xogħol naħseb li bżon li nfittxu elementi soċjali iktar fuq livell Ewropew irridu naraw x'inhuma l-konsegwenzi ta' direttiva fuq seconding of workers hemm ħafna protezzjonizmu fir rakkomandazzjonijiet li fih dan ir-rapport u anki kritika ta' ċerti forum ta' protezzjonizmu imma il-protezzjonizmu ma jistax isira skapitu tal-ekonomiji tal-oħrajn għaliex inkella Eh, ikunem rridu nsibu mezzi kif ikunem regolokalizzazzjoni tal-ekonomiji inqas eh, emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju imma rridu natu daqatit il-kumpaniji żgħar. Mbagħad it-tielet element irrid li kummissjoni tkun ħarxa fuq is-sistemi finanzjarji kif inhi fuq l-istati membri eh, għanda s-saħħaħ il-sistema bankarja u torjenta il-torjentaħ eh, lejn l-ekonomija reali bżon ta' iktar self, insaħħu it-trasparenza, dan u essenzjali biex aħna nwaqfu il-frodi eh, fiskali, settu finanzjarju għandu jkol jikontribwixi għal ritorn għal bilanċ budgetarju eh, permezz anke tal-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji, eh, Din hija xi ħaġa li jiena niddiskutuha jiġifieri enerġija element soċjali u l-finanzi jridu jissaħħu iktar fir rapport finali. Thank you. Grazie ħafna. Naddi issa għal Gabriele Tarmand, il-ċer tal-Komitat tal-Baġit tal-Parlament Awstrijak. Mikro. Mikrofonu jek joġbu. Uh, danke, Herr Vorsitzender, ich werde auch in Deutsch sprechen. Ich Grazie ħafna jina u kol ħanitkellem bil-Ġermanis, nix nirringazzak ta' din l-inizjattiva li waslitna għawnek illum biex uh, namlu skampju tal-opinjonijiet tagħna aħna fil-Parlament Awstrijak diġa qegħdin nitrattaw uh, il-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż, is-CSRs u waqqafna lista ta' prioritajiet għall-Awstrija illi la teżisti mis-sena li għaddiet biex nideterminaw jekk aħniex qegħdin nikkonformaw mal-rekomendazzjonijiet tal-taxxa, ġifiri aħna minn anka konsil għat-taxxa. Fil-komitat eh, tal-budget tagħna aħna kellna anka diskussjonijiet fil-pubbliku dwar din il-kwestjoni u jekk irridu nieħdu l nafusa bis-serjetà bħala Parlament Nazzjonali rridu inkunu konxi li eh, xi wħud eh, ħafna minn dawn ir-rekomendazzjonijiet tal-Kummissjoni Eh, illi ħajħolqunna problemi, per eżempju riforma ta' sistema tal-pensjonijiet u il-pis eċessif mm, ta' taxxa fuq il-forza ta' xogħol. Fil-ħarifa tal-2013 għamilna miżuri taħt il-programm nazzjonali tagħna biex inġibu l-età tal-pensjoni b'konformità eh, ma dik Ewropewa għax kien hemm diskrepanza fir-rigward tal-Awstrija u il-rekomendazzjoni speċifika mill-Kummissjoni tfisser illi irridu narmonizzaw Eh, eh, l-età tal-pensjoni bejn in-nisa u irġiel aktar eh, malajra. Dan huwa suġġett kontroversali bħala regola ġenerali imma il-suq tax-xogħol ovvjament irid ikun kapaċi jassorbi il-nies jiprovdi xogħol għan-nisa u uh, jara li dawn jibqgħu jsibu edin qegħdin ukoll ninvestu b'mod proattiv fis-suq tax-xogħol u fil-baġit din is-sena kellna xi 300 miljun eh, allokati għal dan il-għan għal-għan għax huwa importanti ħafna li jsir dan imma aħna fil-verità għandna l-aktar rata eh, baxxa ta' qatt Imma sfortunatament din edha tizdiet din ir-rata. In-numru li e, ta' nis edha u għaxi 400.000 ruħa. U għalek rridu nżommu f'moħħna, li rridu nikonsolidaw il-budget tagħna li għalek il-gvern tagħna waqqaf e, grupp ta' esperti, kumitat ta' esperti biex jistudja l rekomendazzjonijiet tal-Kummissjoni u dan f'termini ta' tneħija tal-piżijiet minn eh, fuq il-ħaddiema. Eh, Xieħut mill-kollegi eh, tiegħi fil-Parlament Nazzjonali u anke l-kollegi mill-Parlament Ewropew qalu li rekomandazzjonijiet għandhom dimensjoni politika u l-istati membri irridu iqisu u koll u ma u jihdu ma il-deċizjoniet politiċi u ċar li għalina dan huwa dibattitu li għadu għaddej jiena inħoss li l-parlamenti nazzjonali jistaw itejbu eh, il-metodu, il-mota kif eh, jinvolvu ruħom anka ma' semestru Ewropew u Huwa importanti li ninġebru fl-imkien u nirrapportaw l kummissjoni u anke lill-Parlamenti Nazzjonali tagħna dan kollu irid jiġi koordinat b'mod aħjar. Il uh, kol bilna illi ħankunu għedin nihdu uh, azzjoni, nkunu attivi f'dan il-proċess. Issa, Panimondas Marijas. Na. Sir President, jina u koll Rrit nati meħba l-kollegi tagħna mill-Parlamenti Nazzjonali u u koll ngħid li mawx membri tal-Parlament eh, Grigi. U laqas ma' hawn preżenti kif għal il-kollega Luke, deputati minn Ġermanja. Naf il ħafna deputati um, ġermaniżi jafu li id-deċiżjonijiet li jieħdu fil-Parlament Ewropew eh, speċjalment minħabba l-politika tal-Merkel jistaw jimponu il-politika tagħhom fuq dik Ewropea. Fir-rigward tal-Greċja, id-deċiżjonijiet il qegħdin jittieħdu fil-Parlament Grek huma imposti mit-trojka mill-investituri u kol. U dan jikonferma dak li edna kemm il-darba fil-Greċja u, u li jatina u kol. Illum il-politika ekonomika illi qed tiġi imħadma fil-Greċja hija imponuta fuqna mit-trojka u hemm is-sistema ta' rekomandazzjonijiet. M'hemmx rekomandazzjonijiet speċifiċi għal Greċja għas-semestru minħabba illi edin japplikaw id-deċizjonijiet tal-memorandum, deċizjonijiet illi ittieħdu eh, u li waslu għal katastrofi ekonomika tal-pajis tana. Il-memorandum huwa il-bazi ta' risposti illi tat il-Kommissjoni għal kollegi fi sirta illi eh, għamlu l-mistoqsijiet tagħhom. Mhuwiex marbut mal ċarter ta' ġrittijiet tal-bniedem, il-memorandum wieħed jista' japplikah fil-Greċja anka jekk eh, dan ifisser illi qegħdin eh, jinkisru il-charter u l-Trattat tal-Unjoni Ewropea u dan il- punt li wasanna eh, bih minħabba l-pajizi involuti fil-memorandum għalek issa għanna żewġ livelli il-Ġermanja u l-Franza u minnaħa l-oħra għanna l-Greċja, l-Irlanda, il-Portugal illi edin isofru dawn il-katastrofi bħala konsekwenza ta' dan il-memorandum. U bil-memorandum maħna għedin naslu imkien, ħafna għat 14 miljon eh, self imanna miljon u nofs ta' nis edha il-75% tal-kapital eh, eh, intilef u il eh, u pajjiżna issa ftaqar. Dawn huma il-kondizzjonijiet qegħdin ngħixu fuqhom minħabba id-deċiżjonijiet tat-trojka, jiġifieri dan il-famuż semestru Ewropew fil-kastana fil-prattika ma jeżistix. Aħna ah, din nagħmlu biss dak li trid mer Merkel u għalhekk irridu nispiċċaw din il-politika din il-politika ta' austerità. Koravan, Norjan, Honzen, il-kelem li mess. Grazie, President. Jiena mhux ħan indirizza il rapport nifsu għalix il-kollega tiegħi Filip De Baker diġà għamel dan b'mod eċċellenti xtieq indirizza l-membri tal-Parlamenti Nazzjonali li huma preżenti dal-għodu fostna. Xtieq nifriħilkom tal-li ġejtu hawnhekk. U importanti l nagħmlu skambju ta' femmit u li jintam taqsmu flimkien magħna l-aħjar prassi ta' pajjiżkom. Is-suġġetti li qed niddiskutu huma ta' importanza kbira fil-fema tijaj għandna nkomplu niddiskutu pereżempju il-konformità mal-patt ta' stabilita u tkabbir, il rekomendazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż, nistgħu nitgħalmu ħafna. Min kif dawn jiġu imwetqa fil-pajjiżi differenti. Kif semmew kollegi oħra mawnx membri tal-parlamenti nazzjonali Grigi u Ġermaniżi imma għaw pajizi oħra illi m'għandniex prezenza tagħhom illum. Tiex ħaġa aktar serja. L-aħħar darba li kont qed nindirissa il kumitat Ekon fisem il-Parlamenti Nazzjonali, il-Parlament Nazzjonali tiegħi kienu l-istess ħaġa. Ħafna pajjiżi ma kienux qed jieħdu sem, ma tendewx. Idommu xi ħaġa dwarha din. Għaliex il-pajjiżi li mhux prezenti illum eh, nimmaġina li anke jom il-kwistjonijiet li qed niddiskutu lum huma importanti, m'għandhomx xi prassi eh, li jixtuq jaqsmu magħna nidubi tal-li mandomx. Ridamlu xaħġa dwarra. Silu rċefejna fuljet mid-direttorat għal relazzjonijiet mal-parlamenti nazjonali, il-kooperazzjoni intraparlamentari, rridu nxamru l-kmim f'dan ir-rigward il-ġimgħa d-dieħla nittama l sena d-dieħla jkun l-pajjiżi kollha preżenti nitlob lill membri tal-Parlamenti Nazzjonali, forsi fil-gruppi politiċi tagħhom, ħalli jindagaw daqsxejn u jistaqsu l kollegi minn pajjiżi oħra għaliex mhumiex preżenti u x'nistgħu nagħmlu aħna ħalli is-sena d-dieħla ikonna wkoll tendenza tagħhom. Grazzi President. Grazzi. Issa, Stran Ġurdovic mill-Parlament Kroat, il-President tal-Kumitat Budgetarju u Fiskali. Presidavajuċi. Grazzi tassew, President. Nixtieq nilqa dan l-abbozz ta' rapport nemmen illi inkluda ħafna mill-aspetti li huma ta' interess għalina il-parlamenti nazzjonali, involviment sħiħ tal-parlamenti nazzjonali hija xi ħaġa li dejjem niddiskutuha darba wara l-oħra u għal darboħra nistaw nikkonfermaw illi hemm bżonn ta' aktar kuntatti, aktar analiżi sabiex nevitaw xi ħaġa li tinsaf dan ir-rapport qed nirreferi għal fatt illi 10% biss ta' rakkomandazzjonijiet ACSRs fl-2013 ġew implementati bis 45% ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet kienu implementati sa ċertu punt biss. Mod limitat. Għalek dan huwa għattabilħa importanti għad deċiżjonijiet kollha li jittieħdu deċiżjonijiet ekonomiċi u budgetarji. Anka jekk aħna ikonna deċiżjonijiet rakkomandazzjonijiet validi immens, tajbin ferm, kemm ma jiġux implementati lanqas ħaq edinem hemm m'għandhomx użu. Ma nistawx nistennew li jkollna riżultati tajbin jekk daw ma jiġux implementati u għalhekk mingħajr l-implementazzjoni kollox jitlef l-importanza tiegħu. Issa dwar il-Kroazja. Għanna l-IDP, il-procedura ta' deficit eċċessiv. Il-Kroazja issieħbet fl-Unjoni Ewropea meta i kienet tinsab f'reċessjoni aħna irridu nkunu nistgħu narfu ċertu setturi li issa ilhom f'reċessjoni, bħal pereżempju s-settur tal-kostruzzjoni tal-bini, rakkomandazzjonijiet mhumiex biżejjed. Irridu aktar kooperazzjoni ħalli natu spinta lil dawn is-setturi fil-Kroazja. L-Onorevoli McCarthy, grazzi, President, għal darboħra nixtieq nagħti merħba l-Istati membri li huma rappreżentati nirringrazzja l rapporter rapportijaw tiegħu u mill-perspettiva personali nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari lil Marisa Mattijax is shadow fisem il gngl u li fisemna resqed bosta emendi li skonti jekk jiġu adottati dan ir-rapport isir aktar sot u li jirrifletti l-ħtiġijiet ta' kulħadd. Il-kollegi tkellmu dwar il-bilanċ illi aħna sibna bejn u l-lemin meta aħna trattajna dawn il-kwistjonijiet nemmen illi hemm problema oħra, id-deficit demokratiku assolut illi għanna fil-qalba ta' dan il-proċess. Ħafna rappresentanti tal-Parlament Nazzjonali għalu ma nafx kemm hawn kostituenti tagħhom bħala membri tal-pubbliku bħala membri tal-pubbliku jiena nemmen illi il realtà tal-dak illi smajna dwar it kabbi Miex qed impoġġuha fl-aqwa kuntest, fil-kuntest it-tajjeb, imma iva jiena naf li kien hemm progress ċertu pajjiżi li iktar dawk li sofrew minħabba reċessjoni ma' pajjiżi bħal tiegħi l-Irlanda. Dawk illi huma l-inqas sinjuri dawk li kienu l-assenjur fil-bidu tal-krizi huma f'sitwazzjoni għar illum. Is-sitwazzjoni, is-servizzi pubbliċi huma f'sitwazzjoni għar u ħafna mir-reġuni fl-istati membri bħal dak tiegħi batew mod proporzjonat minħabba miżuri li ġew introdotti dan kollu minħabba deficit demokratiku li semmejt fil-bidu nħedġiġkom tikkonsidraw dwar is-CSRs ejjew nagħmlu ħaġa tassew radikali, ejjew ndaħlu dispożizzjoni li l-ebda CSR ma tista' tiġi adottata minn gvern jekk hija ma taqbilx ma xi weda elettorali illi kien hemm qabel ma huma ġew eletti. Hekk ikona dibattitu aktar b'saħħtu għaliex Għawnek maħnix nitkelmu dwar rendikont ta' emil il-poplu, l-Parlamenti Nazjonal, Parlament Ewropew, imma min jiġi elet irrit jati kont ta' emilju l-poplu li tellaw fejqijat li ċittadini tal-istati membri. U għalek jiena nitlob sabiex il-kol kemm aħna naċċertaw il-miżuri li hemm fis jistimolaw l-ekonomiji lokali fil-verità u jipprovdu dak l-investiment li kun jista' jippermetti lil dawk li tassew intlaqtu b'mod negattiv minħabba l-miżuri li jiddaħlu u qed ikomplu jiddaħlu bħala riżultat ta' din il-ħaġa u qed jgħidu li l-politika ta' awsterità qed taħdem imma fil-verità mhux qed taħdem għal dawk ir-reġuni dawk komunitajiet illi aħna ta' bilħaq irridu napoġġawhom. Now, Sotirios. Uh, Grazzi, Sotirios Zarinapolus. Għal membri mhux affiljati. Grazzi. Grazie, President. Meta narawx qal il-bieraħ Mario Draghi u meta nikkonsidraw dak li qed nisimgħu illum, nistgħu nikkonkludu xi ħaġa waħda. Din il-politika Ewropea ħad tibqa' għaddejja ħad igrava. Dak li qal Mario Draghi, ġifieri li ħa jitnaqsu il-miżuri mhux minnu is-sorveljanza ħad kompli hemmhekk, patta u wkoll ristrutturar anke. Iżda ħajki kun hemm ukoll it-tnaqqis tas-salarju tal-ħaddiema u minn dan ħajibbanefikaw il-kumpaniji l-intraprizi il-kbar 82 miljun ta' euro inataw imma għant min se jispiċċaw dawn il-flejjes kif eh, miktub anke fis-semestru Ewropew eh, ħajkun hemm aktar taxxi, tnaqqis tas-sistema tal-welfare ukoll salarji tal-aks. Iġifieri Mario Draghi qal li ħajkun hemm inqas investimenti, fuq is-saħħa, fuq is-settur pubbliku, fuq l-edukazzjoni. Għalhekk. Meta insemmu d-disciplina tal-budget jew it-naqis tal-miżuri kollox jaħdem kontra il-ħaddiema. Għal daqstant għas-semestru Ewropew, is-semestru Ewropew ħajjik kawza din ir-reazzjoni tal-ħaddiema għaliex f'dan il-waqt xejn mu qed isir sabiex titjib is-sitwazzjoni. Grazzi. Otmar Karas. Kellem li mess. Grazzi. Jiena nixtieq nagħmel kumment tal-bidu. Jiena tassew sodisfat li qegħdin naħdmu eight feet hawnhekk. Din il-kollaborazzjoni għandha tkun waħda strutturata għandha tkun fundamentali u ma tistax biss tkun marbuta ma' semestru Ewropew. Il-ġimgħa d-dieħla f'Ruma ħajkonna konferenza dwar artiklu 13 għalhekk. U importanti li bil-miżuri kollha li aħna ħadna sabiex nelbu l-kriżi finanzjarja fejn dan ma sarx bil-metodu komunitarju importanti li jkun hemm koordinazzjoni koordinata fost il-parlamenti. Għaliex ma rridux nippruvaw nifmu minn qed xiex lil min, imma kif aħna nnerfaw fuq spallejna ir-responsabilità komuni li għandna sabiex naslu għalan wieħed komuni Ewropew. U bekk nasal għal punt. X'inhu l-punt ta' tluq? il-punt ta' tluq jisna edin buħda xejn għanna din il-monita unika. U aħna l-unika komunità li għanda monita unika imma mandiġ budget, mandiġ politika ekonomika, politika fiskali komuni. U għal daqstant jekk irridu nisiltu xi talimiet mill-kriżi u mhux biss nistabilizzaw l-affarijiet neħtieġu politika fiskali, budgetarja u politika ekonomika wahdanija, politika unika Ewropea. Issa naddi għattini puntijaj, il-semestru Ewropew. is six pack il-two-pack. Jekk fi trojka dawn huma istituzzjonijiet li servu u jiddaja fil-Parlament Nazzjonali u il-Parlament Ewropew ikunu ħajibqaw emmek sakemm fit-trattat ikun hemm possibilità illi jiddaħlu dawn l-istituzzjonijiet kollha fuq livell Ewropew, fuq livell komunitarju, għalissa dawn huma istituzzjonijiet involuti u għalhekk jiena ngħid li Trojkanta għandha taġixxi tal-liġi komunitarja. Kollox irid ikun ankrat fil-liġi komunitarja. Jiena tassew xettiku. Kważi jisni qed nirrifjuta din il-ħaġa li qegħdin nippruvaw naħuh mill-mekkaniżmu ta' stabilità minn flok kif ġie deċiż niżviluppawh ħalli jisir font monetarju Ewropew. Ikun biss meta jkonna din il-possibilità fidejna li aħna niksbu il-kredibilità politika. Kredibilità politika li għall-Unjoni Ewropea ħa tatija l-possibilità li tieħu miżuri ta' stabilizzazzjoni għal munita Ewropea jekk ifeġġu xi problema xi problemi t-tielet puntijiet dwar il-kontenuti ta' semestru Ewropew. Nixtieq ngħid li fil-Kummissjoni il-ġdida ħajkun il-kandidat għal komissarju Moskovisi u Marian Tyson li ħajkunu responsabli. Għalek, monita, tkabbir, impjek, budget, aspet soċjali u xogħol il-pakket ta' kriterji għal dan is-semestru Ewropew Iġifiri, għal politika tal-budget Ewropew irridu nkunu pjuttost dirett, diretti. Ir-raba punt, l-applikazzjoni. Mir-rakkomandazzjonijiet naturalment irridu jsiru obligi. Il-kapijiet ta kollha ta' stat tal-istati u tal-gvernijiet tal-buek, iġifiri, li kunem obbligu ftiklija l-applikazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet mekkanizmu ta' sanzjonijiet din titkun applikazzjoni obbligatorja. Għaliex bħalissa l-applikazzjoni hija daqsxejn skarsa u rridu nippruvaw nsibu tarf ta' din is-sitwazzjoni grazzi l-aħħar kellim Kostas Mafridis. Imbagħad naddi il-kelma lir-rapporter. Nixtieq nifraħ lil kull min kontribwixxa għad fassil dan il-rapport. President, huwa diffiċli li nitkelmu dwar kwistjonijiet ekonomiċi minnajr ma nirreferu għal kontenut ideologiku imma ek ħan niprofa namel. ħa nifoka biss fuq punt wieħed. Jiġifieri li ħan niprofa nkun mux ħan niprofa nkun ideoloġiku meta jiena studjajt rekomendazzjonijiet kont qed nistenna li hemm xi ħaġa dwar istrutturar ta' dejn privat, l-iktar f'dawk l-istati membri li għandhom dejn privat enormi minħabba sistema bankarja. Li, li anzi li huma jafuh l-sistema bankarja. Il-pajjiżi f'periferija bħal Spanja u nkella l-pajjiż tiegħi Ċipru dejn tant u għoli meta mqabbel matħul li qed jonqos li aħna għandna dejn privat zombi illi qed ikollu effett fuq il-balance sheet. Il-poplu jistħoqlu it-tieni opportunità, rakkomandazzjoni speċifika sabiex ikun hemm differenza. Jekk ma nitrattawx kwistjoni bħal din, forsi jiena nemmen li qed isir hekk għaliex dawk li jikdbu s csrs jaħsbu li dinja xi ħaġa teskludi l-oħra xi darba tneħħi euro ta' dejn, emmin min irid iħallas għalih. Imma le, l-lum il-ġurnata mhux ek qed jimxu l-affarijiet, maħniex kundizzjonijiet normali li nirranġaw xaħġa ħaġa bħal din joħloq dinamika fl-ekonomija li jiena nħoss li tista' il-valur. U għalhekk nisħa dwar eħtieġa ta' riforma fundamentali tal-falliment u proċeduri ta' insolvenza ħalli jiġi trattat id-dejn pendenti fuq il-periferija ta' zona euro. Grazzi. Grazzi tassew. Kien hemm talba minn kollega Brian Hayes li ma ħadniex nota tagħha kif suppost għalhekk issa nadilu l-kelma u nitolbu sabiex ta' bilħaqżhom fil-qosor. President, grazzi, grazzi tal-inkludejtni u tal-sabar tijak. Nishtiq nati merħba l kollegi mill-parlamenti nazzjonali iva għanna su aktar dialogu, dialogu akbar f'bosta kwistjonijiet, il-punt jgħu dan. Is-CSRs u l-proċess ta' semestru Ewropew li aħna diskutajna il-ġimgħa li għaddi 15 ilu għansi fil-Parlament ikollhom effett biss jekk il-pajjiżi jagħmlu l-programm tagħhom ikollhom appartenenza ta' dan il-programm ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Mhux dwar l-inġelu pajizi għamlu xi ħaġa, imma dwar li nitalmu minn pajizi oħra. Eżempju, għaliex il-qat fost iż-żgħażagħ fil-Ġermanja u l-Awstrija huwa viċin 6 jew 7 fil-mija, meta huwa viċin 25 fil-mija fir-Renju Unit u fl-Irlanda x'qed jagħmlu differenti f'dak li huma opportunitajiet ta' taħriġ l-involviment tal-industrija tan-negozji sabiex jagħtu daqqatit lill persuni ħalli jsibu xogħol Din hija l-mistoqsija li rridu nagħmlu kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet mod aħjar mill-perspettiva ta' amministrazzjoni pubblika u jiena naqbel mal-membru Lynch mill pajjiż tiegħi l-iva rridu nagħmlu rabta bejn ir-rakkomandazzjoni u l-adozzjoni dan joħloq aktar dialogu fost il-parlamenti u fost il-kumitat tagħna u l-parlamenti tagħkom. Issa, President, lan ta' dan l-eżerċizzju li ntejbu il-prestazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika u għalek, aħna poġġajna elementi tal-kollega Danuta Hubner għal rapport ta' Sur Baker li qegħdin jipproponu mod speċifiku fejn li fejn ikun hemm dawn is-CSRs speċifiċi li jsiru aħna nirridu nużaw l-qafas finanzjarju multi annuali l-budget Ewropew ħalli nejnu lil dawk il-pajjiżi jadottaw is-sistemi ta' amministrazzjoni pubblika tagħhom. Għaliex dawn jiswew il-flus minn natura tagħhom, jekk ikollhom bżonn ta' teknoloġija ġdida tinħat iswilek il-flus. L-iktar fuqat fejn il-pajjiżi ma tantx għandhom flus. Irridu nużaw il-budget u l-qafas li fuq huwa mibni dan il-budget ħalli ngħinu li l-pajjiżi jadottaw is-sistemi ta' amministrazzjoni tagħhom u jimxu f'din id-direzzjoni l-aħħar punt tiegħi. Il-proġess ta' semestru Ewropew, il sixpack, il-two-pack, il-kompat fiskali li ġi adottat fil-pajjiż tiegħi irridu niżguraw illi aħna naqbdu ir-rotta għad kabir, jekk din ir-rotta ma naqbduwiex bl-investiment, bl-iżvilupp u bi proposti ċari f'dan ir-rigward, aħna maħniex ħanġibu l-nies fuq in-naħa tagħna u hekk irridu nagħmlu, għaziz President. Grazzi, issa ngħaddi l-kelma li rapporter tagħna għal kummenti ta' eluq tiegħu. Grazzi President. Grazzi kollegi. Nemmen li kien skambju ta' idejat illi tal-frott mixtieq u jina zgur illi mux jina bis pala rapporter imma anke shadows minn gruppi oħra ħadu noti tal ħadu nota tal-kummenti ta'kom u ħan involvuhom fid diskussjonijiet li sta jkollna fil-ġimgħat li ġejjin ħalli nippruvaw nsibu kompromessi. Mhux ħankun nista' nwieġeb għal kull kumment li sar, imma nishta nixtieq nagħmel xi kummenti, xi osservazzjonijiet sabiex nagħlaq. L-ewwel nett. Nemmen li aħna rridu nifmu illi aħna parti minn zona monetarja. Il-pajjiżi ta' zona euro jiffurmaw zona monetarji. Hemm dmirijiet, hemm obbligi, hemm ċertu kondizjonijiet marbuta. Meta nħolqot zona żona monetarja rajna illi kien hemm ċertu pajjiżi li ma seħbux u rajna fej spiċċajna. Il-qafas ta' gvernanza ekonomika huwa marbut ma' dan il-pajjiżi li jivverifikaw li l-om nifisom jikeraw li jaraw jekk qed isegwu ir-regoli huma kemm l-imħallef u kemm huma kemm min qed jiġġudika u kemm min u ġudikat. U għalhekk flimkien mal-Istati Membri aħna staqsejna sabiex il-Kummissjoni tkun protagonista f'dan il-proċess imparzjali. Importanti dan il-punt infakruh imbagħad dwar ir-riforma strutturali u deficits. Għal darbohra smajt ħafna minnkom jgħidu li l-politika ta' austerità, riformi strutturali kellhom effett ta' sew negattiv u f'xi pajjiżi hekk ġara. Imma rdu naraw x'ħajkun il-punt ta' tluq tagħna. Jekk il-punt ta' tluq ikun il-bidu tal-kriżi iva dan huwa minnu ma' ħafna mill-isbilanċi li kellhom jitranġaw matul il-kriżi jew li tranġaw matul il-kriżi Ikinu ilhom jakkumulaw ħafna qabel ħadd ma jsemmih dan il-punt kif żviluppaw dawn l-isbilanċi għaliex riformi strutturali ma kinux fisseħ qabel ċertu pajjiżi iva l-Ġermanja imma pajjiżi oħra le. U llum qegħdin naraw il-konsegwenzi għaliex ma ġewx sodisfati dawn l-obligi u l-gvernanza ekonomika kollha hija bbażata fuq il-kondizzjonalità inti tagħmel xogħolok timplementa regolamenti u minnaħ l-oħra mis-solidarjetà wkoll. U l-ammont ta' flejjes illi għaddew int il pajjiżi fil-periferija waxida ta' dan il-fat l-aħar kumment, naturalment ta' bilħa irridu rabta ġdida mal-kompetitività, ma' tkabbir, nagħtu perspettiva ġdida lin-nies, nġildu l-qat fost iż-żgħażagħ u biex dan isir hemm bżonn ta' taħlita ta' miżuri. F'dan ir-rigward. Paragrafu 4 fil-rapport tiegħu manka paragraf tiegħu anke paragrafu 5 isemmi mod speċifiku l-Unjoni Ewropea ma tistax tikkompeti weħida fuq l-ispiża tax-xogħol, irridu l-investiment, l-innovazzjoni investiment, l-izvilup, irridu nakwistaw swiq ġodda, kummerċ internazzjonali per eżempju. Paragrafu 5 jiena ngħid mod speċifiku li aħna neħtieġu aktar investiment kemm privat kif ukoll pubbliku. Iżda rdu naraw ukoll kif qed jitwettaq dan u x'tip ta' proġetti qed jiġu mażula. Il-kollegi mill-Belġu pereżempju semmew il-ring ta' Antwerp hemm proġett kbir ta' infrastruttura 85% ta' flejes privati, mhux pubbliċi li qed jiffinanzjaw dawn it-toroq. U għalek Iva, il-laqda ta' tnej jistaw jigwadanjaw minna, jistaw jigwadanja minna kullħat. Il-proċess demokratiku l-aħħar kummentijaj imma anke l-ownership, l-appartenenza tal-CSRs. L-aħħar kummenti minn kellim ta' qabli u kol jirriflettu dak li jena naħseb. Irdu nizguraw li meta jkun hemm dawn il-proċessi li jiġu segwiti mill-Istati membri, tinfakkarkom is-sixpack, it-tupek, il-kompakt fiskali, kollha ġew maqbula mill-istati membri kollha fuq bażi volontarja. F'dan ir-rigward wasal iż-żmien illi mill-kliem jaddu għal fatti isegwu regoli u jagħmlu dak li huma qablu li ħajamlu. Jimplementaw riforma strutturali, isegwu deficits bir-reqqa u jinvestu fil-ġejjieni u jiżguraw li l-miri ta' strateġija u ukoll jitwettqu nġildu il-faqa, nġildu l-qat fost iż-żaza, il-qat f'termini ġenerali, u ninvestu fl-innovazzjoni. Nemmen li eg biss ta' noħorġu minn din il-krizi. Irdu nizguraw li l-istati membri nifisom jarfu għaliex hemm bżonn dawn ir-riformi għaliex jaħtieġu mhux għal Brussell imma sabiex iċ-ċittadini kollhom ekonomija li titkattar kompetittiva li tista' tesporta li tista' tagħmel kummerċ u li tista' tiġġenera tkabbil prosperità li jridu ċittadini u tassew jixtiequ. Jiena għan involvi l-kummenti tagħkom kollha, ħan daħħalhom fejn jista' jkun. Grazzi, grazzi tas-sem tagħkom kienet diskussjoni li tagħti il-frott mixtieq u nittema l-naġa narakom id-darba li ġejja. Grazzi, nixtieq nirringrazzja lill kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali tassew. Grazzi għal kontribut importanti ta'kom f'dan id-dibattitu jina nemmen li dan il-proċess ta' tisħiħ tal-accountability demokratika fih dan il-semestru Ewropew huwa proċess li għadu għaddej aħna qegħdin nitjiebu qegħdin nagħmlu passi l qudiem dan id-dibattitu kien dibattitu ta' sew validu kellna kontributi tajbin minnaħa ta'kom input eccellenti u nittama li grazzi għal dan id-dibattitu intom tistaw teżerċitaw aħjar ir-rwol tagħkom fid-diskussjoni kruċjali dwar il-budget nazzjonali tagħkom. Tippruvaw tejbu l-koerenza bejn l-istabilità u l-CSRs. Xi ħaġa aktar metodoloġika l-koll naqblu li hemm ħtieġa kbira li ninvolvu il-parlamenti, fi stadju aktar bikri u b'mod aħjar fi diskussjonijiet dwar is-CSRs. Kemm fuq livell tal-Unja Ewropea kif ukoll fuq livell nazzjonali, kemm il-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll il-Parlament Ewropew. Jiena nittama illi nkunu nistgħu naħdmu id f'din id-direzzjoni u naħdmu ħalli ikonna leġittimità demokratika imsaħħa fuq livell Ewropew u livell nazzjonali u livell nazzjonali fil-proċess ta' semestru Ewropew. Il-timetable tagħna sal dan ir-rapport. Aħna għan nivvotaw fekon fis-7 ta' Ottubru u fil-plenarja fit-tieni seduta ta' Ottubru. Grazzi tassew lilkom ukoll.